Right, the various clocks tell me that it... L-ħinijiet u l-arloġi li għawn madwar il-kamra tiegħidulna li sar il-ħin biex nibdew saru it-23 u għanna ħin wieħed fil-parlament, ovvjament. U għallek nixtieq li naddottaw l-aġenda għaw xi oġġizzjonijiet, id-dlit, mela naħniħu li l agenda addottajnija u għanna xi aħbarijiet ngħidulkom ukoll numru ta' laqat li ser isaħu fil-Kumitat fl-4 ta' Lulju fi Strasburgu u il-punt prinċipali ser jkun skambju ta' idejat għal presidenza li jmiss il-Ministru li ħajkun fil-kariga u l-flek għall-ekofin li jmiss u koll ħajkolna u wkoll aġenda sħiħa bl-iskambju ta' idejat kemm għal kummissarju Almunja u Sur Xamiter Umbat għanna kummenti li saru fl-axħar komitat li kellna, nrid nfakkarkom li fil-31 ta' wissu wara s-sajf, kemm fil-ħodu wara nofsinhar hemm kalendarju sħiħ u jekk intom tagħtu titwila, aħna ma nistgħux neliminaw din il-laqa. Hemm num ta' preżentazzjonijiet u rapporti, ser ikun hemm żewġ votazzjonijiet u anki skambju ta' opinjonijiet ma' Sur Jean-Claude Trichet bħala ċer tal-ESRB. Dan kien skedat għal 11 ta' Lulju oriġinarjament imma kellu jiġi imċala għal boħra. U ma nasibx li hija ta' sorpriża din il-ħaġa li qed ngħidilkom għax din għandax taqsam ma' sitwazzjoni preżenti fil-Greċja u f'pastijiet oħra ġifri hemm laqat li aħna irridu nindirizzaw. Umbat, fuq il-fires ta' kodeċizjoni, il-Kumitat Ikon fil-24 ta' Mejju ivvotaw fuq il-rapport ta' Deposit Guarantee Schemes. U wara dan il-vot, il-rapporter wera l-intenzjona li jidħol u jibda negozjati għal-ewwel għal-ftehim fuq l-ewwel qari. Issa l-Kunsill irnexxielu jaddotta l proġenerali ġenerali tiegħu ġifri konformità mal proċeduri standard u l-mandat li għanna l-appot li ġi votat flikon u it-tim ta' negozjati emmek għanna iċ ċer rapporters u shadow rapporters. Jekk memx oġġezzjonijiet, f'dak il-kas, ngħidu li il-proċedura li segwejna, il-rapporter qed jaqbel, jekk irid jitkellem xi jista' jitkellem imma ma jxiex jitkellem mela aħna qbilna fuq din il-proċedura. Peter però. Mela, komment malajr, naħseb il-pozizjonijiet huma tan diverġenti li forsi nistgħu ngħaddu mal-ewwel attini qari, però iva għandna nippruvaw. Naħseb li l-iskeda hija nfassla sabiex aħna nkunu nistgħu naqblu fuq forsi qbil u mbagħad wara il-btajjel ta' sajf forsi konna trialogu. Mela, il-Kumitat ta' ikon ivvutaw fis-6 ta' Lulju tal-2000, 6 ta' Ġunju fl-2011 fuq is-sottoskrizzjoni tal-Parlament rigward il- il-Bank Ewropew għal Kostruzzjoni. Jina fil-fatt ir-rapporter u nixtieq notifika li jina qed infittex lew ftejn fuq l-ewwel qari fuq dan il-fajl u din hija proċedura standard li segwi l-mandat ta' negozjati fil-abbozz ta' rapport dan ġi votat fikon u it-tim ser jinkludi lili bħala ċeru rapporter u anki li xadaw rapporters. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet dak il-każ hekk ser tkun il-proċedura. Hemm ċans li ħafna minn dan ser jisir proċedura bil-miktub u jekk ikun neċessarju anki ikolna trialogu which which u jina diġa u kol semmejtilkom li il-laqa mas-sur Trisha ser tkun fil-31 ta' wisu u mux fil-11 ta' Lulju. Iġvri, jiddispjaċini li ser ikolkom terġaw lura mill-tajjel ta'kom u titħlu mill-ewwel fil-ħidma ta' xogħol. Punt 3. Il-votazzjoni fuq il-credit transfers u il-regolament dwar id-debit dan ġi post-post dawn ser isiru fil-11 12 ta' Lulju U issa l ser naddu mal ewwel għal punt erba u il-futur tal-vat. U s-sur kaza, jekk joġbok. Grazzi tassew, Signor President. Nishtiq nibda billi najt li jiena nilqa l-inizjattiva tal-Kommissjoni, il-sistema tal-VAT prezenti ma kienx xirqa ma su intern, kien hemm l-ispejjeż ta' konformità li kienu għaljin u sistema kienet ta' pis fuq in-negozji. ja ta' vulnerabli vulnerabbli wkoll għal frodi. U dan huwa aktar minnu meta jkun hemm transazzjoni transkonfinali fejn fl-aktar forma serja tagħha l karuzel frod tiswa lil pajjiżi biljuni ta' flus kull sena. Issa meta nidentifikaw l-aħjar mod kif nimsu l-qoddim huwa ovvjament diffiċli u għalhekk għandu jkun hemm konsultazzjoni wiesa' mal-partit imsieħba. Jina l-tqajt ma' numru ta' organizzazzjonijiet, bir-rappreżentanti, kemm ta' negozji gbar u u issa ser nispjega il-konsultazzjonijiet li fil-fatt intlaħqu. Wada mill-aktar punti fundamentali li saru f'dan ir-rapport u li għanna narfu l-status quo u anki ners u lejn prinċipju ta' destinazzjoni meta aħna nkunu qegħdin niġu biex nintaxxaw kommerċ transkonfinali. Dan qed jinvolvi numru ta' partit interessanti kif ukoll istqarit li saru fil-Green Paper tal-Kummissjoni li fil-waqt li il-sistema tkun ibbażata fuq il-prinċipju oriġinali dan jista' jkun xi raqqassu intern u għandha lan li timxi f'din id-direzzjoni, però dan kollu falla. Ir-rida politika mhix preżenti u għalhekk issa wasal iż-żmien li nimxu l qudiem u nisploraw alternattivi oħra Sistema bazata fuq il-destination principle tista' tkun biss effettiva jekk tkun akkompanjata mitwaqqif ta' one-stop shop għal vet. Ir-rapport jappoġġja din dan il-pjan eżistenti għat-twaqqif ta' one-stop shop mill-ewwel ta' jannar tal-2015. Dan għandu jnaqqas mod drammatiku l-pis amministrativ u negozji u isaħħaħ l-effiċenza ta' operazzjoni transkonfinali u għata tħassib il-matul dawn id-diskussjonijiet li jina kelli ma' numru ta' partit interessati, numru ta' nies għalu li fċertu kazijiet jipreferu li jagħmlu negozji ma' pajizi terzi iktar milli kollom operazzjonijiet fiħdan l-Unjoni Ewropea u transkonfinalment. Ġifiri f'dak li seħ suq wahdini minħabba il-komplessi tal-insibu fis sistema preżenti. Din is-sitwazzjoni għata tħassib kbir u għalhekk tittiġi indirizzata. Issa meta aħna niġu dwar lażliet tal-ġbir tal-vat, jidher ċar li aktar riċerka għandha ssir sabiex bekwet nidentifika l-aħjar għażliet possibbli. Bid-diskussjonijiet u analiżi li jiena għamilt sissa jiena nemmen li l-aktar triq li ilha aktar riċerka i il-data warehouse model bikun u jikolla audit file u jkollha wkoll mudell ta' persona xabli u din għanda tikseb numru ta' investiment u infrastruttura. Irridu nqodu attenti u nirrakkomanda li aktar analiżi issir dwar il-fattibilità ta' dan l-approċ. Aħna rridu kol naħdmu sabiex naraw tnaqis fil-konformità u fl-ispejjeż. U dan u importanti għall smis il-kumpanniji li Eh, ovvjament mal bażi tal-ekonomija Ewropea li għalek ta' sfida li jom biex jitrattaw mal-sistema komplessa li teżisti. Hemm numru ta' bidliet li ġew proposti li ġew implementati mingħajr bidla sħiħa fil-sistema kurrenti. Għalhekk qed nitolbu l-Kummissjoni biex tintroduċi template ta' invoices li huma neutrali. Dan tinvolvi sistema ta' tabelli li marbuta ma' numri li li jaqblu ma' numru ta' input data li tkun taqbel u tal-limina pizijiet potenzjali fi obbligazzjoni ta' traduzzjoni. Fost rekomendazzjoni toħra tiġi propostu kol li għandu jkunem tnaqis fil-frekwenza ta' periodic VAT returns u il-prova għal dawn il-periodic VAT exemptions un bat għandhom jiġu simplifikati għandu jkunem kunem aktar soluzzjoni ta' e-governance meta niġu il-return tal-vet u xiri li jisir fiħdan l-Unjoni Ewropea jiġu eliminati. Għandu jkunem numru ta' standards imfasla dwar l-obbligazzjoni tal-vat, numru ta' set jgħid li Hemm stati membri li diġà għandhom sistema effiċenti u bekk ma jkollhomx għalfejn iżidu l-obbligazzjoni fuq in-negozji tagħhom. Min-naħa l-oħra in-negozji ikollhom ċertezza li jkollhom lista eżawstiva ta' obbligazzjonijiet li jistgħu jiġu imposti mill-stati membri. Fu din is-sezzjoni nistieden il-kollegi biex ikun jistgħu jikkontribwixxu sabiex bekk aħna jkollna jew inkella wessaw il-lista. Il-negozju jikber meta jkun hemm ċertezza u stabilità fil-pajjiż u għalhekk aħna suġġerejna li fejn ikun possibbli speċjalment f'kwistjonijiet li mhumiex kontroversjali ikun hemm regolamenti aktar milli direttivi li ġużati. Dan iżid l-interpretazzjoni formi u l-implementazzjoni ta' leġizlazzjoni tal-VAT. Jiena u koll nixtieq ngħid li jiena konxju li hemm numru ta' kontributi kbar U ħerqan li nkun nista' nikkontribwixxi b'mod kostruttiv dan ir-rapport għal dan li dan u għal dak li qed jiġi diskoss jiena ħerqan biex nisma' x'qegħdin jgħidu x shadow rapporters u ħerqan anke biex naħdem magħhom fuq il-kompromess fil-ġimgħat li ġejjin jiena nemmen li dan il-kontribut minn tal-Parlament fuq dan id-dibattitu fuq il-futur tal-vat ser jagħti linji gwida tajba lil kummissjoni li għandha intenzjoni bħala l-pass li jmiss biex toħroġ komunikazzjoni strateġika fuq il-futur tal-vat saħħar ta' din is-sena. Nirringrazzjakom. Uh, thank you very much. Grazzi tassew. Loro River Kadrawi. Grazzi tassew, Sir President. Iva, jina ħares li dan il rapportu jidher li sejrin federazzjoni tajba, unek il-rapport qed juri li rridu nagħmlu għażla importanti ġifri li u mill-prinċipju ta' destinazzjoni għal dak li hu kummerċ intrakomunitarju. Nasab rridu nkunu konsistenti fl-approċċ tagħna jidher li hemm ċertu punti li aħna m'għandniex fejn aħna m'għandniex l-istess opinjoni hawnhekk qed nitkellmu dwar suġġett ferm kompless fejn bidliet żgħar jista' jkollhom impatt kbir dak li għanna bżon naraw u li il-frodi tal-vat jiġi eliminat u għalek aħna rridu naraw simplifikazzjoni, rridu naraw li l-pis jitnaqsa l-SMEs. Pero irridu nifmu kol ċertu restrizzjonijiet amministrattivi għandhom għan, speċjalment meta niġu għal-ġlida kontra l-vat, għal-frodi tal-vat, jew il-lista li hemm semja rapport il-frekwenza li teżisti ġifiri il- il rapportaċ li tisir kull tliet xhur għal dak li huwa il-periodic kill vats, hemmhekk edinem hemm biex nintraċċaw il-frodi tal-vat u dan jista' jkollu ramifikazzjoni tal-kumpaniji ġifri rridu nevitaw il-vet returns li jiġu moti lura kull sena għaliex il-kumpaniji mbagħad iridu jistennew li jridu iwaqfu buffers kbar li jistaw jissopravivu dan ix-xokk, rrid ikollna one-stop shop, din tidher idea tajba, rridu forsi nsaħħu dan approach Irrid ikollna definizzjonijiet ukoll aktar ċari. U fuq dawn l-istess linji, jiena naħseb li rridu nħarsu wkoll lejn il-pajjiż ta' konsum aktar mill il-pajjiż fejn il-kwartieri ġenerali jinsabu. Hemm ukoll kostruzzjonijiet li jsiru mill kumpanji li huma reġistrati fil-Monaco per eżempju, però għandhom it-tendenza mbagħad li jaħdmu fil-port ta' Antwerp jew Bremen jew xi port ieħor. U dan insibu f'paragrafu 8. Fuq il-vat biex innużaw bħala strumenta politika, il-fat li jem parċentwal oli li qed jitqisu bħala receivables bejn 18 u 20 fil-mija, il-piżijiet li joħorġu minn dan u l-fat li jista' jkun hemm ukoll pressjoni biex nħedġu ċertu mġiba ekoloġika hemmhekk naħseb ukoll sar dan il-punt, ġifri li jkollna capital taxation u anki li nafsu fuq il-vat, ma naħsibx li dini għal idea f'dan il-grupp, irridu naraw tranzazzjonijiet finanzjarju u l-vat eh, marbuta magħhom, pero dan huwa dibattitu differenti. Ma naqbilx mar rapporter meta il rapportier qed jgħid li jista' jkun hemm possibilità biex ma jkollna l-ebda VAT li il-vat jiġi imnaqqas kollu kemmu. Ma nasibx li għanna situazzjonijiet fejn din tista' tkun ir-regola, kana però nħars li ristoranti dak huwa approċċ wieħed iridu però kif nistgħu naħdmu. Iridu forsi jkollna aktar armonizzazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea anka affas fuq l-eżenzjoniet tal-VAT, pero għal dar boħra rridu nħarsu lejn xinu ma l-effetti għal dawk konċernati. Jiena favur fi settur ta' trasport li kolna eh, neutralitat fil-VAT. Nistaw namlu differenzazzjoni bejn it-trasport tal-ajru u il-ferrovija għaliex waħda tkun tħallas il-VAT u l-oħra ma tkunx allura irridu inħarsu lejn dan l-aspett. Streamlining birokratiku fuq dak li trasport marittimo, per eżempju, din eh, saret ħaġa pjuttost aktar komplessa. U dawn affarijiet li aħna rridu insibuhom riflessi fir-rapport. Fuq l-eżenzjoni tal-vat, hemm numru ta' attivitajiet li ġew eżentati u din ġiet ippassata fuq raġunijiet eh, soċjali kulturali għal dawk in-nies li huma eżentati mill-vat, dawn jistgħu jaffaċċjaw aktar burokrazija hemm ammont ta' regoli ta' kontabilità biex wieħed ikun jista' jilħaq dan. Irridu naraw x'inhu l-konsegwenzi u jekk il- e, l-affarijiet mhux kollha neċessari. Jiena ħani hawnhekk jiena lest li nkompli naħdem fuq dan, jiena ħanressaq xi emendi rigward il-punti li għadni kif għajjemt u nittama li jkollna kooperazzjoni tajba ma' rapporter u naħseb li dan ikun xogħol pjuttost tajjeb. Grazzi. L-Onorevoli Schmidt. Grazzi ta' Sina President u grazzi tas rapporter sur kaza, naħseb li għamel xogħol tajjeb ħafna. Dan huwa suġġett verament diffiċli kollna fuq dan. U Aħna bdejna fi Franza fl-1954 dan it-tip ta' taxxa, u kellna is-sena u f'pajjiżi fil fatt beda f'1960 u jew 61. Kellna madwar 2% u mbagħad kellna perjodu ta' tranzizzjoni għal sena jew sentejn u issa għandna 25%. Jiena naħseb li għanna ċertu prinċipi li rridu nirriflettu fuqhom anki jekk fl-aħħar mill-aħħar mem l-ebda prinċipju. Hekk kif tajt il-Green Paper li rridu naddu minn tassazzjoni diretta għal indiretta, għal ħafna pajjiżi kolli ngħid li din ser tkun edha tagħmel trasferiment fis-sistema tal-welfare u din ħar tkun klimplikata u tista' anki toħloq problemi pjuttost kbar f'ċertu pajjiżi. Però huwa relevanti li aħna namlu trasferiment tal-pis tat-taxxa, però mhix ħaġa faċli u rridu naraw u nikkonsidraw li aħna hawnhekk m'għandniex proċedura ta' kodeċiżjoni f'dan il-qasam. Huma qegħdin jipproponu wkoll konverġenza rati tal-vat u qegħdin isemmu il-Kummissjoni qiegħda semma semmi 18 għal 25 fil-mija u din tista' jkollha konverġenza aktar wiesa. Mill-perspettiva tiegħi dan jifisser li jridu jollu t-taxxi. Il-tax base, però anki taxxi oħra għal konsumaturi. Intom t-tnejn semmejtu l-problema tal-pajis ta' oriġini u il-pajis ta' destinazzjoni. Mela, biex nifmu dan, Aħna fil-fat diġa kellna din id-diskussjoni marbuta ma' sistema tal-Ġermanja. Pero il-ħajja tkun aktar diffiċli għal dik li frodi speċjalment meta tnejdu nintaxxaw jew namlu l-vat, speċjalment meta jkun il-pajjiżi qed iħallas. U mbagħad ikollna pajjiżi ma jafdaw xil xulxin. Allura kif qed forsi qed tajt, David, li irinżommu l-status quo tkun il-prinċipju li forsi għanna nibqaw bih. Għandek raġun, pero forsi nistaw najdu kol li nżommu ma pozizjoni oriġinali, forsi. Jekk hija aħjar, jew forsi nistgħu ngħidu b'mod aktar oġġettiv. Issa l-burokrazija, l-pis amministrattiv. Bla dubju dan huwa wieħed mill-lan prinċipali tagħna li naqsu l-pis amministrattiv, speċjalment tal-SMEs, jinasab li dawn daw żewġ kwistjonijiet huma marbuta flimkien. U anki marbuta ma dan kolli najt li fċertu kazijiet il-frodi, il-karuzel frod, hija bħal ċirku vizzjuż. l wieħed iħallas. Però jidher li m'hemmx tmiem għal dan din tip ta' frodi u ħadd ma tiħallas. Allura rridu nkunu aktar preċiżi f'dan il-każ. Inti semmejt li kollox irid jaħdem kif suppost u semmejt il-one-stop shop. Iva jien naqbel. U dan huwa neċessarju, irrid ikollna dan jekk tis-sistema tittaħdem. Pero inti kont rapporter ukoll fuq il-rapport liħor tal-VAT u kelli għandi xi amendi hemmhekk. U dawn huma marbuta mal-invoicing u l-e-governance. i invoice u e-governance. U Dan semmejt eh, aħna l-lum qed innużaw metodu verament antik. Issu intern u s-sur Mario Monti u kol semma il-vat u din is-sistema fir-rapport. Naħseb li aħna u kolla namlu referenza għal rapport tas sur Monti meta nerġaw niġu biex innidu issu intern. Inti semmejt l-eċċessjonijiet. U jekk jiena fimtek sajjef fit-test li ktibt, ma joġbukx l-eċċezzjonijiet, ma tridomx għaliex huma problematiċi għassu intern. Jiena nista' naqbel, però naħseb li hemm ċertu kollegi għal minnu jiena stess li nista' naqbel mal-prinċipju li jiena u l-pajjiż tiegħi għandna bżonn ċertu eċċezzjoni xorta waħda jekk ma jkunx qed joħloq distorzjonijiet fis-suq intern. u ristoranti. Kien hemm eżempji fil-eċċezzjonijiet, fl-eżenzjonijiet, il-non-profit organizations, organizzazzjoni li mamluċ profit. Hemm xi wkoll suppożizzjonijiet bħal e-books. Dawn iridu jkunu marbuta ma' prodotti normali. U ma naħsibx li din toħloq tfixkil fis-suq. Għaliex anki aħna jekk għandna għanna prinċipi għoljien, aħna xorta marbutin f'dan kollu fid-diversità tagħna, jiġifieri jkun hemm xi tip ta' eh, lokal ġestjoni għal manuvra biex ikollna eżenzjonijiet nazzjonali. U jina nittama li hawnhekk fil-kumitat inkunu nistgħu naqblu dwar dan u inti bħala rapporter tkun tista' taċċetta ċertu eċċezzjonijiet jekk ma jkunux x'daqsek ħsiena, però f'termini ġenerali naqbel miegħek. U iva se nresqu xi emendi, jiena ħejjejt numru ta' emendi diġa', U naf li xi kollegi oħra nsejjem l-istess ħaġa. Pero il-sensazzjoni ġenerali tijaj u li ħan u sens wisa. U nirringrazzja kaxxol tijak sissa, grazzi. Uh, no, he's not here, he's not here. I, I have had a note. Mela jina rċevejt nota mill-ICR, mill-Shadow Rapporter tal-ICR, tal-li għet jirringrazzjakom tal-li ħattu il-għajtu numru ta' punti ta'kom u għet jiskużerħu tal-li mux jgħat prezenti u kelli l-istess nota mill-koordinatur tal-li sijar u jena naddi dan il-komment l-rapporter pero memx xejn memx kommenti ta' sustanza allura mandiċ għalfejn qot naqra kelma f'kelma ma jider li għawħat prezenti mill-grupp tal ħodol għaw xaħat tiħor li xtiq jitkellem Għanna is-sur Morganti. Ija, bħala koordinatur tal bħala koordinatur jina u kolli kol nixtiqna tissem tijaj, pero jina wasal tard, dispjaċini ma kellna dew minn bititira. Pero nixtieq ngħid li il-koordinatur nazzjonali għandhom eh, qed jaffaċċaw problema rigward is-suq intern, speċjalment rigward l-ispejjeż u diffikultajiet għall intraprizi Fil-grupp tiegħi huwa importanti ħafna u fundamentali lajnuna lill-SMEs. Għalhekk jiena nitlob numru ta' eżenzjonijiet ta' jnuniet u jkun hemm standard. Soċjalment għall-SMEs li jirrappreżentaw fil-pajjiż tiegħi l-Italja kif ukoll fl-Ewropa il- tessut ekonomiku, speċjalment meta nqisu l-kriżi finanzjarja għal dawn il-kumpanniji, dawn l-SMEs li aħna iva rridu għom għaliex wara kollox kulħadd jibda minn bat ikabbar. Iġifiri, rridu najnu lill-SMEs jekk joġobkom. Thank you. Um, Mr. Ludvigsson? Tack för ordet. Jag skulle vilja lyfta... Grazie tassel. L-onorevoli Ludvigsen. Nishtiq nisħa kwistjoni li forsi tista' tidher trivjali fil-gwart il-regoli tal-vat. U dawn huma regoli marbuta mal-vat għal karità. Fil-direttiva tal-VAT preżenti jidher l-Awstrija, Danimarka, l-Finlandja u l-Iżvezja sniet reċenti irċevew il-menti minnħat tal-Kommissjoni minħabba li m'applikawx il leġizlazzjoni preżenti li supposta da fis Allora jidun jridu nħarsu li laffajt affarijiet fid-dettall il-mod kif qed nara l-affarijiet jien u l-mod kif nistgħu nimxu l-qudiem u dan id-qafas ta' direttiva rridu nagħmluha possibbli għal istati membri sabiex ikollhom aktar eżenzjonijiet imposti mill-istati membri għal karitajiet irridu wkoll noqogħdu attenti meta nimplementaw jew ninkludu eżenzjonijiet f'direttiva u għalhekk aħna rridu niġġustifikaw il-fat li, li natu flessibilità l-istati membri, fu vel ġenerali, din it-tip ta' eżenzjoni għal daw it-tip ta' organizzazzjoni tuma mod tajjeb ħafna eċċellenti kif nipromovu s-soċjetà ċivili. Soċjetà ċivili li hija organizzata huwa ta' kreditu għas-soċjetà kollha kemmina tħalt u bdejt bħala ġuvni ta' 14 sena u dejjem tħalt naħdem fis-settur ta' karità. Hemm f'Gothenburg hemm komunità ta' 600 persuna. mbagħad hemm ukoll karitajiet, organizzazzjoni żgħar li jitrattaw pereżempju ma' żgħażagħ fi żmien ta' età żgħira fejn jagħmluha possibbli ta' bilħaq biex jamlu sport, jamlu ġimnastika, jew inkella attivitajiet oħra. U għalek nasab li dawn għandhom jitqisu bħala riżorsa ċara ħafna. Mandux ikun hemm diffikultà meta wieħed iffassal dawn it-tip ta' eżenzjonijiet biex ma jkunx hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni. Jekk aħna nitkellmu dwar organizzazzjonijiet ta' karità hawnhekk qed nitkellmu dwar eh, karitajiet żgħar mhux qed nitkellmu dwar attivitajiet kummerċjali ma tkunx qed iżżid il-profitti jew il-flus li ġie il-flus li daħlin minn dawn l-organizzazzjoni, tanzi din hija kwistjoni ta' simplifikazzjoni tal-burokrazija. U għalhekk in-nies li qegħdin f'setup fejn ma jagħmlux profit tkun iġifri ideja tajba li nħarsu aktar fid-dettal x'nistgħu nagħmlu f'dan is-settur u nittamaw ukoll li nsibu soluzzjoni razzjonali għal dan kollu. U anki nippromovu u nsaħħu din it-tip ta' attività li huwa importanti għas-soċjetà tejn li żgħażagħ biex isibu d-direzzjoni tagħhom feta żgħira ħafna. Thank you very much, Jean Paul. Grazzi tassew, Jean Paul, Isur Kozin. Grazzi tassew, Sur President l-għennet nixtieq nagħti ġieħ lis sur Kaza għax-xogħol eċċellenti li jagħmlu permetti li ngħidlu li iva jiena naqbel mal-proposta tiegħu u wara li smajt numru ta' kollegi kolli ngħid tliet kummenti bħalissa. Ma rridux nitilfu ma rridux nitilfu l-perspettiva sa' żewġ punti meta nitkellmu dwar il-VAT. Il-VAT hija taxxa li titħallas mill-konsum l-aħħar konsumatur il-persuna li tagħmel użu mill-aħħar servizz jew prodott. Għalhekk huwa utli għal kulħadd f'din il-katina ma tipprivileġġax persuna waħda jew katina waħda, dan huwa punt rridu nżommu f'moħħna din hija wkoll taxxa Ewropea. Hija l-unika taxxa Ewropea vera fejn il-gvernijiet jaqblu għal ammont ta' armonizzazzjoni u meta nerġgħu nirrevedu minn ġid ir-regoli tal-vat dan huwa element essenzjali aħna ma rridux nevitaw jew ninsew. Irridu nimxu lejn l aktar ammont ta' armonizzazzjoni u, u forsi anki idealment armonizzazzjoni sħiħa sabiex nirreferu wkoll għal punt li għajjem Sur Schmidt, frodi. Għaliex il-livell ta' frodi huwa importanti, specialment meta niġu għal dikjarazzjonijiet transkonfinali meta niġu għal karuza l-frod. Din l-armonizzazzjoni tal-dispozizjonijiet ima m'għandniex Neskludu l-fatti li dinja proposta intelligenti Ewropea u hemm bżonn li ntejbu s-sistema, aħna qed nitkellmu fuq derogi, eżenzjonijiet. Jiena naħseb li għandna ninkludu l-inqas numru possibbli ta' dawn id-derogi u eżenzjonijiet. Jiena nifhem E xinu ruol essenzjali ta' dawn l-assoċjazzjonijiet ta' karità ta' volontarjat, però e, e, ma ridux neżagġeraw, hemm pajjiżi fejn hemm dawn l-assoċjazzjonijiet ħalsu it-taxxa, rridu naraw ċerti pajjiżi fejn dawn huma non-profit organizations u fċerti każijiet oħrajn hemm abuż ta' Eh, dan it-tip ta' assoċjazzjoni fi Franza għax fil-fatt huma qegħdin jagħmlu kummerċ. Uridu għal daqstant namlu attenzjoni għal dawn il-punti u jena zgura, jena zguri li David Kaza se jtina rapport eccellenti fuq dan il-punt meta specialment namlu riflessjoni importanti fuq il-futur tal-IVA. Grazzi. Thank you very much. No more speakers. Um, David, do you wish to hear? Grazzi. Mawx iktar David? Il-Komissjoni. Grazzi, President. Jena nishtiq nisħaq fuq l-importanza tal-kontribuzzjoni tal-Parlament, jena naħseb il-Komissjoni dal-Green Paper għamlitu biex terċevi kontribuzzjonijiet, specialment minnaħa tal-ċittadini. Il-punti li indika il-rapporteur l-erba punti principali jirrigwardaw il-sistema futura tal-VAT. Eh, ħafna e, kelli ma tkellmu fuq in-neutralità, dan huwa punt importanti. E, Saħ u fuq għax wara kollox huwa l-konsumatur ħari li ħallasa il-VAT. Imma e, spiss il-suġġetti il Eh, xabli jħossu jisibuhom ruħu qudiem din non-neutralità għal da' hemm emnu għasta koerenza, speċjalment fil-setturi differenti. Fuq dak li xaqsam mal-eżenzjonijiet fuq derogi, dina hija kwistjoni li sissa mill-ewwel direttiva ta' 67 li kena eh, fl-Unjoni aħna dejjem provajna jkonna dejjem iktar aqda, però rridu nara, u rridu nistaqsu jekk aħna rridux inkomplu fuq din it-triq tal-armonizzazzjoni. Jew jekk ma sarx il-ħin il-mumenti li natu iktar flessibilità biex ma jkunx hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni fuq livell tal-komunità. Din hija ħaġa importanti li wieħed jisaf fuqha fuq dak li għandu xieqsam ma' sistema tal-prinċipju tal-posta oriġini. Irridu nifmu jekk dawn il kondizjoniet u miex sodisfatti jekk kemx verament rida politika minnaħa tal-Istati membri biex jiġi applikat sistema tal-pajis ta' oriġini din is-sistema eh, eh, kienet prevista minn 6 seba membri eh, f-seba f-67 issa meta konna ftit il-membri tal-Unjoni Ewropea, issa għaddew 40 sena u issa wasalna għal 27 stat. E, fuq il-kwistjoni tal-VAT fuq il-post ta' oriġini, bħalissa qed ngħaddu e, fuq livell tal-komunità għal taxxa fil-pajis ta' konsum. Huwa diffiċli ħafna fuq dak li għandu xansam bat mal-one-stop shop. Dan qed jissemplifika ħafna l-ħajja tal-operaturi. Anki jekk fil-fatt fil-prassi hija diffiċli li tiġi applikata. Però se jkun hemm esperjenza f'numru limitat ta' servizzi li naqsu e, obbligi ta' dikjarazzjoni fuq iċ-ċittadini u bżon però nsibu e, bilanċ bejn it-tnaqqis ta' obbligi li mhumiex neċessari f'ċerti każijiet u il fatt li hemm bżonn li Eh, nigarantixxu l-ġbir tal-VAT. Dawn huma eh, kwistjonijiet transkonfinali, aħna għajduħu kol fil-Green Paper. Hemm eh, miktub hemmhekk li huwa iktar sempliċi li wieħed il wieħed jesporza f'pajjiżi terzi milli għamel skambju fil-Komunità Ewropea. U din hija ħaġa essenzjali u għal din raġuni wieħed irid jistaqsi jekk din hix ħaġa normali. Minnaħa l-oħra fid-diskussjoni fuq il-VAT din id-diskussjoni l-lum qed isseħ bħalma kienet isseħ anke 40 sen ilu. Forsi wasal il-moment li issa nibdew inbidlu anki kif niġbruha il-VAT u għandna nużaw anki l-infrastrutturi teknoloġiċi moderni għal biex namluħ dan. Dinja waħda mill-kustjonijiet li nitkellmu fuqhom. Dan jista' jsir naturalment fi żmien medju. Mbagħad il-kwistjoni tal-proċess leġislativ dana tkellem fuq ir-rapporter. Aħna qegħdin fi proċess leġislativ għall-unanimità bħalissa, aħna eh, nipreferu li jkun hemm regolamentu mhux direttiva eh, dan huwa l-artiklu 113 ta' trattat u, u ma jgħid dan l-artiklu ma jgħid xejn fuq E, xlima metodu għanna n nużaw għal daqstant huwa possibbli li għetti proponi regolament flok direttiva. Pero um, ehm, jista' jkun illi E, tiġi diskussa anki flessibilità li e, partit oħrajn ixtiequ. Din hija parti mill-Green Paper u għanna nixtiequ e, kontribuzzjoni ta' kulħadd. Sista diġà ċevejna iktar minn 1700 kontribuzzjoni. Issa l-Kummissjoni ħadd prezenta kif għalli rapporter sal-aħħar tas-sena komunikazzjoni biex tiddefinixxi li huma s-setturi ta' priorità li għandna niżviluppaw għal-futur. Dana. Grazzi, dan u kolma xtaqt najt. Grazzi. Il-rapporter ixti jitkellem eh, David. Grazzi kollegi tal-klim ġentili u anki tal kontribuzzjoni kostruttiva, kostruttivi fuq il-sustanza. Se niprofa eh, nitkellem fuq it-ħassib ta'kom kemmu possibli, fuq dak li għandu xaqsan fuq il mal-kontribuzzjoni tal-non-profit organizations. Nishtiq ngħid li jina fil-bidunet jiena eh, naqbel mal sib ta'kom. U Isur Schmidt fuq dak li għal Isur Schmidt fil uffiċu tijaj għajt ma' stakeholders differenti fuq din il-kwistjoni u anki membru tal-Parlament Zvedis, u jiena lest niddiskuti anki il-possibilità li dan element jiġi introdott fil-dossier u koll. Fuq is-Sur Lambert li mhuwiex hawnhekk illum l-istess bħasur Schmidt batu bat li anki u xi nota li tkellmet fuq il-kwestjoni tal-e-books u kif huma jaffettwaw il-prinċipju ta' neutralità u kif idkom it-tnejn notajtu il-e-books u l-print u dawk stampati għandhom taxxi differenti għal da stant mumiex neutrali. E, servizzi u prodotti li huma simili għandhom ikollhom l-istess trattament e, meta neġu għal VAT. U dan e, naħseb li hemm bżonn li nitkellmu fuq u mod iktar formali fir-rapport u jiena lest biex ninkludi il-proposti ta' anke anki għal formulazzjoni differenti. Fuq il-kollega mill kollegi anzi mill-partit eh, SND jiena innotajt il-appoċtakom għal prinċipi ta' destinazzjoni u anki fuq il-fat li huwa importanti li aħna nafaċċaw il-frodi. Naqbel ma' kon perfettament u e, les diskuti anki l-insaħħu il-formulazzjoni ta' dak il-paragrafu u jena naqbel mal- pożizzjoni illi jina xevajt Mr. Lambert. Kien hemm min tkellem fuq l-eżenzjonijiet. Aħna maħniex qed ngħidu illi l-eżenzjonijiet għandhom jitneħħu kompletament fir rapporti għaj. Jiena nifhem illi ċerti eżenzjonijiet huma importanti ħafna eh, għal pajjiżi differenti, għal daqstant jiena eh, eh, nħarsu biex nidiskuti ma'kom biex niċċara anki il-formulazzjoni fuq dak li għandu xaqsam ma' l-eżenzjoni. Dan huwa kull ma xtaqt nagħmel. Xtaqt ngħid, Sinjora President, jiena naħseb illi fi ġemat li ġejjin se naħdem mal-kollegi fuq dawn il-punti. Grazzi tal-kontribuzzjonijiet u grazzi tal-paċenzja tagħkom. Grazzi ħafna tajt il-President. Il-President fittex il-timetable. Mela, il-deadline għall-emendi hija 30 ta' ġunju eh, l-emendi sar-31 ta' u wissu eh, biex nivutaw fi 19 ta' settembru biex unbati konna il-plenarja ta' ottubru 2. It-2 ta' ottubru. Issa se nibdew minn unu ftit ieħor smih pubbliku, però qabel nixtieq nagħti l-mikrofonu l Langen li ma kienx meta għamilt il-aġġornament fuq il-kodeċiżjonijiet u trialogi Eh, Jien naħseb illi huwa eh, jixtieq għajdena xi ħaġa biex biex eh, <laughs> jaġġorna il-pożizzjoni tiegħu fuq il-proċedura. Iva, hemm bżonn niddeċiedu kif għana nimxu fil-proċedura il-ħamsa ta' fil-ħamsa ta' lulju nar it-tlieta. Hemm possibilitajiet nistaw u l-ewwel għari u nistennew l-Kunsill. It-tieni possibilità hija li nalqu it-test leġislattiv ma namlux l-votazzjoni ħarija u namlu negozjati mal kunsil U mbagħad possibilità oħra nalqu mal-Kunsill biex niftemu appuntament, appunt, fit-tini qari eh, kif għamilna anki f'każijiet oħrajn fil-modi mal-Kunsill. Eh, il kunsell però għandu jtina riżultat test leġislativ mar nexxilu jagħmlu fil-presidenza eh, Ungeriża hemm dibattitu bħalissa u sissa ma ġiex approvata il-pożizzjoni tagħhom għal daqstant ma nafux meta taħt il-presidenza polakka dan il-test jista fuq dan il-test jista jintlaq ftejn fil-Kunsell. Intant aħna nirridu nipreparaw ruħna għanna xi emendi tekniċi li ġew inklużi minnaħat ta' servizz legali, ħaġa normali, u batem emendi oħrajn illi aħna qed nistennew minn kollegi oħrajn. U testi huma diġà dispożizzjon eh, bil-versjonijiet lingwistiċi. il senar il-lum kienu ġan disponibli eh, il-testi kollha. Saret li weda fuq dan, u fuq dan issaridu niddeċidu, ċoe, żewġ possibilitajiet. Il-Komissjoni ta' prova il-bidliet ta' servizz legali u batem punt importanti, punt kritiku. Eh, lezma hija waħda mill-autoritajiet rikonosciuti. U e, servizz legali għajt li dana muħiex fi trattati ma jgħat parti mill-liġi sekundarja. Għal da stanti ridu nappoġġaw aħna l-pozizjoni tal-ezma. U bat l-aspetti l-oħrajn huma emendi tekniċi illi jistaw jiġu trasposti minnaħat tal-Komissjoni. U bat kwestjoni oħra, namlu votazzjoni ħarja jew le? jiena fuq dan nixtieq nisma' l-pożizzjoni differenti tal-Kumitat. F'kull kas, minn min, votazzjoni finali jew ajra, jista' jkun possibbli li nsibu ftehim bikri fit-tieni qari. U mbagħad nistgħu ninnegozjaw mal u fl-opinjoni tiegħi nistgħu anki nagħlqu eh, pjuttost malajr. Għal stant il-kwistjoni issa hija miftuħa u jiena nixtieq issa nisma' l-opinjoni tal-kollegi issa Peress li aħna għana skadenzi, lan huwa propju illi namlu b'mod illi sa l-aħħar ta' Ottubru eh, Għalda stant fil-laqa ta' Ottubru nalqu x-xogħlijiet fuq dan il-punt biex imbagħad inkunu nistgħu nibdew inħejju eh, x-xogħlijiet minnaħa tal-operaturi differenti, pereżempju l-isma' Jean Paul Gozes. Grazzi President. L-ewwel jiena naqbel perfettament ma dak li għal Werner Langen Ewa, għamel xogħol eċellenti f'dan is-settur u u koll jilħaq maġġoranza tajba fil-kumitat. Jiena fil fuq dan il fasċiklu importanti li ma nitrifux żmien. Hemm bżonn aħna nistodisfaw il-ħtiġijiet legali hemm eh, iktar minn possibilità waħda. Jew namlu votazzjoni parzjali fl-Ulju u għal daqstant inħallu l-possibilità miftuħa għal ftejm mal kunsil fl-ewwel qari fis-ġimgħat li ġejjin la darba l-kunsil eh, jadotta pożizzjoni. Din il-soluzzjoni diġa eh, użajnija tkun interessanti, specialment meta wieħed is li kunsil għadu ma sabx ftejm. Il-test eh, adottat minn ħatar parlament b'maġġoranza kbira jista' mbagħad ikun eżempju, mudell. Eh, eh, nfakkarkom dak li ġara fuq servizz fuq dirittiv ta' servizz tal-ħlasijiet eh, li fil-settembru tal-2006 ma kien ma laħqux ftejim sa' april tal-2007 u test tal kursil kien qed eh, jirrispondi għal tħassib tal-Parlament, din hija soluzzjoni. It-tieni soluzzjoni biex ma nakkumulawx dewmien eh, hija illi nipposponu il-vot biex sada sadattant mbagħad nagħmlu l-emendi illi Werner semma li għat l diskutu Minna ħati jena nipreferisċi illi namlu soluzzjoni li ma nalqux l-ewwel qari kompletament biex inkun nistaw nirbħu xi ftit żmien xi xahar l-awlem. Grazzi. Jena xadow eh, rapporter għal-Alde u jena naqbel mm, ma dak li għal Jean Paul fuq dak li għandu xaqsa ma tħennijiet ta' regolamentazzjoni u illi eh, u se jkun iktar faċli li aħna eh, nilqaw eh, l-iskadenza ta' tal-ewwel qari u illi konna xifti trialogi jaf, naf li Paul jaf eh, u għandu esperienza ta' ħafna trialogi f'ħafna dossier, eh, flok ma jkonna pressjoni fuq it tiniga għari. Għal daqstant, jena naħseb dinja pozizjoni nistaw nihdu, eh, peress li bħalissa biex prezenti eh, il-rapporter e, ta' soċjalisti u ta' gruppiħor. Eh, Niproponi li nieħdu deċiżjoni nhar il-ġimgħa diħla fi Strasburgu. Mm. Salattanti kuru jistaw jagħtuna l-aġġornament tagħhom. Id-dispjaċini illi zammejt il-persuni li ma qed jistennew hawnhekk smih pubbliku fuq il-governanza ekonomika eh, li stan nibdew niddiskutu, nitlob skuża anki li se jkolli nitlaq Eh, jiddispjaċin li se jkollu nitlaq, nitlaqax dan suġġett verament interessanti, però kwestjonijiet oħrajn li e, jitolbu l-preżenza tiegħi e, e, li mhumiex biss dawk ta' governanza ekonomika. Għal daqsnat naddi issa l-presidenza li l-Edward Ċikluna illi huwa l-viċi tiegħi biex ikompli ikun president tal-laqa. Welcome to the public hearing on, on uh, the global economic governance. Nilqakom għal smih publiku fuq il-governanza ekonomika globali. Għanna rapport Mr. Hockmark diġa għanna skambi ta' opinjoniet fuq. l-lum se nisimaw grupp ta' esperti. Nibdew bi Pierre Jaye, pero ma wasalx E jitkellem iktar tard, meta jasal, naturalment. Fil-kontest dak li qed jiġru kif qalet il-President, din hija kwistjoni eh, rilevanti ħafna, topika. U aħna nħarsu l-qudiem biex nisimaw il-punti. Aħna il-punti huma il-nuqqas ta' zbilanċ globali, eh, l-iskambi u l-istess kwistjoniet tal-assi, il-prezzijiet tal-assi u l-bubbles li joħolqu. U jena eh, Umbat nħares din bil-ħerqa biex ikolli skambju ta' opinjonijiet mal-MEPs fuq il-sistema eh, ir Uh, tal-interazzjoni u l-sfidi tal-IMF u tal-G20 u anki r-ruol tal-Unjoni Ewropea f'din il-kwestjoni kollha. Fokus speċjali għal kisbiet li saret fil-G20 mill-presidenza franċiża. Pierre Jaillet, direttur ġenerali tal-Bank ta' Franza, minnaħa naħa tal-presidenza tal-G20, mux se jibda jitkellem, nitkellmu, jitkellem iktar tar, ta' xodu muħasalx. Mela nibdew issa bil-kellima l-oħra u nitlob lil Rodolfi Vlabi mill-IMF Europe illi e, jgħat għawnek flok jissur Bosch illi huwa Senior Advisor. Għandek seba minuti. U u bat eh, l-oħrajn u l-mistoqsijiet iħnu għall-aħħar ta' diskussjoni. Grazzi ħafna għal nofsin tajb. L-IMF hija kontenta li aħna għedinaw eh, l-argumenti was interessanti ħafna għax xoltana F'dawn l-aħħar snin inkluda ħafna kwestjonijiet fuq kif issiri sorveljanza il-bidliet tas sorveljanza kif namlu il-policies tagħna u anki hemm reviżjoni tal-governanza fl-IMF. Jiena kont qed nittama li il-President tal-G20 se jagħtikom eh, prezentazzjoni wiesa u mbagħad jiena konsta nitkellem eh, fuq kwistjonijiet iktar eh, strettament tal-IMF. Fuq il-governanza fl-IMF hemm kisbit kbar li saru dan l-aħħar u ħanibda bihom. Qabel ma niftaħ għal mistoqsijiet għal kwistjonijiet iktar wiesa. Il-personal tal-IMF huwa jiddependu mill-gverni, mill-governance, mill-gvernaturi. il governance għandha tlet korpi, l-ewwel waħda mill-korp tal-gvernaturi li intaqa darba fis sena mbagħad hemm il-Kumitat Internazzjonali Monetarju e Finanzjarju illi jieġbor ministri tal-finanza u gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-pajjiżi kollha li huma membri tal-IMF u mbagħad hemm il-Bord Eżekuttiv. Il-pajjiżi f'dawn il-korpi huma rappreżentati skont kemm għandhom kwota. Il-kwota hija mod ta' kejl importanti, għandu tlet ruoli jiddetermina il-kwantità ta' flus illi dak il-pajis irid jikontribwixxi għal kapital tal-IMF u anki ta' kemm il-pajis jista' jissellef u it-tielet ruol anki u għambat il-saħata vot ta' kull pajis fil-bord eżekutiv. Għal daqstant l-ewwel pass fi reforma illi saret fil-governance tal-IMF dawn l-aħħar snin kienet iffukata fuq ir-riforma tal-kwoti U fil-15 ta' Deċembru ta' sena li għaddit kizba importanti ntlaħet illi neħit blok, blok illi kien ilu jeżisti 10 snin fil- eh, fl-IMF. U il-kisba kienet fuq żewġ fronti. Kien hemm eh, raddupjar tal-daqs tal-kwoti tal-IMF eh, u wasalna l-750 biljun dollari u dana Eh, importanti biex nideterminaw il resorsi li aħna nistaw eh, nisilfu fil-dinja. Eh, Umbad kien hemm realignment importanti tal-kwoti u tal-seta tal-vot fl-istituzzjoni. Dan l-alignment ta' kwoti, ta' kwoti, jieġi mill-impenn tal-membri illi jgħatu l-5% ta' isħma minn dawn il-pajizi għal eh, pajizi liktar avanzati, mm, liktar pajizi Ewropej lejn eh, pajizi li għet jizviluppaw u swi emerġenti. Kienem deċizjoni eh, u għamlet iktar mill-li kella f'dan il-pen u fil-fat tat iktar minn 6% flok 5% lejn dawn is-swieq Fil-pratika, dana wasal għal fat li terz tal-pajizi tal-IMF edin jigwadanjaw mill-kwota. Eċina, per eżempju, bħalissa hija tilet eh, azzjonist tal-IMF. U issa qed ners u dejjem iktar lejn bilanċ 50-50 bejn iż-żewġ gruppi ta' pajjiżi. Naturalment dan l-aġġustament fisser li kien hemm tnaqqis ta' seta' tal-vot minn ħafna mill-pajjiżi emerġenti u dana partikolarment il-pajjiżi Ewropej li tilfu 3.1% tal-voti waqt din ir-riforma. Dana huwa il-ftehim li tlaħaq f'Deċembru u għatem ħafna affarijiet jisiru l għonet trid jidħol fis-seħ. U dana għandu jitlob illi kunem ratifika ta' 70% tal-pajizi membri u l 80% ta' ratifika għal quota shift. E, bħala eżempju, riforma preċedenti li kellna fl-2008 domna dom minn sentejn biex inwet uwa. Għalli bħalissa għadna edin ninsistu ma' stati membri biex jiratifikaw dan l-arranġament. Għal pajizi Ewropej anki implikazzjoni oħra illi sal-2012 il-pajizi Ewropej iridu jagħtu żewġ posti, żewġ eh, posti fuq il-bord tal-IMF lil swi emerġenti. Dan huwa proċess illi jista' jiġi konsidrat bħala opportunità biex il-pajizi eh, Ewropej kun jistaw jaraw kif iridu huma eh, ileħlu il-preżenza tagħhom fl-IMF. Sal-2014 għandu jkun hemm trasformazzjoni biex eh, il-swieq emerġenti ikollhom pożizzjoni iktar f'saħħitha. Dan huwa dak li sar sissa fl-IMF ġifi rappresentazzjoni ħjar ta' swi emerġenti u alignment ta' ħjar eh, ta' dawk il-pajizi fuq il-shifting rates fuq livell globali. Dana kienet importanti għal leġittimità tal-IMF. Naturalment, mhix kwistjoni ta' ċifri biss hemm kwistjonijiet oħrajn. Illi huwa importanti wkoll. Ħanitkellem fuq tlieta minnhom. Waħda mill-lezzjonijiet li tallimna mill-kriżi kienet evidenza ta' nuqqas ta' forma ċara ta' koordinazzjoni qabel il-krizi. U għal din ir-raġuni kienem ħafna proposti fil-krizi. U dan kif anki rapport u kienem suġġerimenti li eh, E li kunem poteri eżekutivi kienem eh, xie osservaturi e, e, li ħasbu li jista' naqas il-supervizjoni tal-istaff. U aħna imxejna b'mod traumatiku, għan kena diskussjoni iktar effukati fil-komitati tal-IMF u provajna nkunu iktar effettivi fil-impenji ministerjali. Dan huwa kol marbut ma' kwestjoni iktar wiesa ta' governanza ekonomika u kif il-G20 jinteraġixxi ma' l-IMF. Kien hemm xi proposti, bosta proposti biex nallineaw il-kompożizzjoni tal-G20 ma' l-kompożizzjoni tal-IMF si għal raġunijiet differenti. L-iktar waħda importanti kienet li eh, kien hemm ħafna pajjiżi li ġew esklużi mill-G20 eh, eh, kien hemm anki inizjattiva li ġiet anki kwotata fir-rapport tajjeb tal-Kumitat tal-Kumitat li indaħlu anki il-leħen tal-pajjiżi l-oħrajn fil-qafas ta' governanza. L-aħħar punt u fuq da hemm il-kwistjoni ta' proċess ta' selezzjoni mid-direttur tal-IMF ta eh, illi eh, ħaġa kulħadd qed jitkellem fuqha bħalissa nota fuq il-proċess li għaddej bħalissa li huwa iktar proċess miftuħu trasparenti, żewġ kandidati li ġew eh, marufa għal kwalitajiet tagħhom importanti, waħda mill-su emerġenti, is-sur Kastens mill-Messiku u l-oħra mill-Franza, is-Sinjura Lagarde. U U waħda mill-affarijiet importanti hawnhekk hija kif se nitrattaw din il-kwistjoni kemm min-naħa tal-IMF u kif ukoll min-naħa tal-dinja li qed iżviluppa. Jiena nara hawnhekk u lest jiena nirċevi l-mistoqsijiet tagħkom fuq is sistema Monetarju Internazzjonali. Thank you, Mr. Blavi. Um... Grazie ħafna, Sur Blavi. Fuq min ħaj jitkellem, min imissu jitkellem, ħan informakom biex ma jkunx hemm xi tfixkil, il-kellim li suppost kelli jibda, s-surġej jgħatawn maħna, ħan naħseb li ħan għajdu jitkellem wara tlet kellima li għettilkom fil-bidu u niskuza ruħem s-sur Hockmark li suppost introduċa s-sujġet, imbat ħaj meċi eh, sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet, un bat kun tista' tagħmel diskors tiegħek dak il-ħin. Tajjeb hekk? Tajjeb wisq. Issa, nitlob nissur Andre, anzi, Iva, sur Andre Sapir, uffiċal Oli fil-grupp. Thank you. Thank you very much. Thanks. Uh, thank you very much. Grazzi President, grazzi ħafna tal-istadina biex nkun hawn fostkom u d-dim dan il-komitat biex niddiskuti dan din il-kwistjoni tant importanti. Nixtieq nibda billi ngħid li fl-opinjoni tiegħi is-sistema tal-gvernanza ekonomika li nista' ngħidilkom diġà li hemm ħafna djufijiet fiha, minkejja dan is-sistema ta' gvernanza globali switna tajjeb fil-kriżi Jiena dak iż-żmien meta tħanna fil-kriżi kont ngħid li s-sistema tal-gvernanza ekonomika globali kienet tilfet grad ta' leġittimità u kien hemm tħassib dwar il-kapaċità tagħha li tiflaħ għal xokk kbir bħal dak fil-ekonomija globali. Madana kollu jiena naħseb li ta' bilħaq dan ma kienx il-każ. Is-sistema ħadmet għal dak li kienet tfaslet biex tagħmel u dan bħala tal-lima dak li kien ġara fit tletinijiet u preċiżament kien dan ir-rwol li qdiet fil-kriżi. Permezz tal-G20 u permezz tal-laqa ta' April f'Londra fl-2009 kien hemm tweġiba b'saħħitha tal-komunità globali kemm fuq il-lat tal-monetarju kif ukoll fuq l-assistenza mill-Bank Dinji u anki l-IFIs l-oħrajn. U fir rigward imbagħad il-kummerċ, l-ammont ta' protezzjonizmu ġi limitat. Mhux zero iżda ġi limitat. Għalek dak li nixtieq ngħid huwa li dak li t-tamajna mis-sistema ta' gvernanza globali kienet serħan il-moħħ bħala garanzija kontra żbalji terribli u ritorn għat tletinijiet. Naħseb li dan evitajnieh. Minkejja dan, huwa ċar li diġà minn qabel il-kriżi il sistema li kienet poġġiet fil-prattika eżattament wara t-tieni gwerra dinija bil-istituzzjonijiet bil wara żmien imbagħad kien hemm il-WTO li ħadet din il-kariga kien hemm numru ta' diffikultajiet u ħantikom żewġ eżempji. Waħda hija s-sistema monetarja internazzjonali u l-oħra hija sistema ta' kummerċ. Waċar li wara il-kollass ta' sistema Bretton Woods fis-sebajniet aħna konna għaddejna minn dak li jena eh, naqbel u maġa li ġi diskrit bħala sistema mux eżistenti, non-system. U għalek irdu naraw dak l-azzjonijiet ta' WTO li ħadmu aħjar għanna sistema ta' kummerċ dinji u rridu narfu l-fat li Doha issa qed timxi lejn rata baxxa biex nużaw femizmu u dan juri fiċ-ċar li hemm numru ta' diffikultajiet. Issa, dawn id-diffikultajiet minn fejn jiġu fir rigward is-sistema monetarja internazzjonali u WTO. Dawn huma sintomi u hemm sintomi tal-fatt li l-ekonomija globali evolvit mhux ħażin. Ġala darba sistema kienet poġġiet fil-prattika kifet eżatt wara t-tieni gwerra dinjija. Evoluzzjoni kbira li kien hemm kienet minnaħa tal istati Uniti, għaliex l-ekonomija tal-Istati Uniti kemm f'termini ekonomiċi ma kienx dak li kienet meta mqabbel ma' t-meninijiet u meta ma mal twaqif ta' dawn l-istituzzjonijiet fl-istess ħin l-ekonomija emerġenti li ċina hija msieħa Pawlini qed jaqdu rwol li qabel laqqas biss konna nimmaġinaw jew naħsbu li se tattaqdi 20-30 sena ilu. Nixtieq niftakar nfakkar lil nies fl-Ewropa pereżempju kas, kombinazzjoni meta l-Unjoni jew li siġit formata fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet dak iż-żmien dan kien jaqbel ma l-inqas sem ta' ċina u r-Russja fid-dinja eh, ekonomika, fid-dinja fl-istorja tal-ekonomija. U rajna li fis-seklu 20 kien inċident fl-istorja biex ngħidu hekk. U dawk l-istituzzjonijiet li rnexxina waqfu 60 sena ilu ġew impoġġija fis-seħħ kifet fi żmien u kuntest speċjali ħafna u dak li naraw issa huwa ritorn tal-pajjiżi li qed jemerġu għal meta mqabel ma dak ta' qabel u dan xi fisser ifisser li l-istituzzjonijiet tal-gvernanza ekonomika jeħtieġ li jisirula ir riformi u dawk il-pajjiżi kollha konċernati rridu narfuhom u naħseb li dak diġà smajnieh mill-IMF. Issa ngħaddi għal perspettiva Ewropea. Mill-perspettiva Ewropea hemm xewqa ċara min-naħa tal-Ewropa li kollha rwol aktar ewlieni fil-gvernanza ekonomika globali. Dan għaliex l-Unjoni Ewropea stess hija kostruzzjoni multilaterali u għalhekk tħares lejn l-istituzzjonijiet ta' governanza ekonomika globali li huma multilaterali fihom infushom u tħares favur dawn l-istituzzjonijiet għaliex qed naqsmu l-istess filosofiji. Fl-istess ħin kif ktibt f'Brugel Book ftit snin ilu, l-Ewropa hija seta li hija frammentata b'tmexxija ekonomika interna dajfa ħafna oqsma ta' politika u l-unika eccezzjoni hija l-kummerċ internazzjonali fejn l-Ewropa tassew titkellem vuċi waħdanija. Barra minn hekk, għalma diġà smajna mill-fond, il-pajjiżi Ewropej minħabba l-istorja illum il-ġurnata huma rappreżentati żejjed fil-istituzzjonijiet Bretton Woods. Fl-aħħar żewġ minuti li għandi nixtieq ngħid kelmtejn dwar rapport li għadna kemm temmejna mal-kollegi ta' Bruegel u Sepi għal-Kummissjoni u għad-DG Ekfin tagħhom fejn aħna nagħtu ħarsa lejn il ġejjini tal-Sistema Monetarja Internazzjonali minn perspettiva Ewropea. Nħarsu lejn tliet xenarji ta' dak li jista' jseħħ fil-ġejjieni ta' sistema monetarja internazzjonali, per eżempju fi żmien 10-20 sena. Naraw tliet xenarji, waħda li sejjaħna li nsawu ntejbu sistema eżistenti u dan jfisser li nżidu il riformi Ġifiri sistema kif inhi bir-rwol dominanti ta' dollaru din hija non sistem li aħna nippruvaw nagħmlu ċertu tiswijiet għalija biex bekk namlu tajja pal problemi u l-anin. Iżda hija xenarju fejn nerġgħu morru lura din is-sistemi iżda nżidu l-riformi. It-tieni xenarju huwa li nimxu lejn sistema multipolari. Iżda sistema multipolari mibnija fuq żewġ moniti ewlenin, jew tliet moniti ewlenin. Dollaru, ovvjament, ċorta waħda, u mbagħad apparti d-dollaru, l-euro, u il-Yuan ċinis. Iżda dawn nħossu bħala sistema multipolari, tkun fil-fat bipolari, għaliex ma tkunx id-dollaru u l-euro, iżda sistema bipolari li tkun id-dollaru u il-yuan ċinis. Umbat irridu naraw sistema li tkun bazata fuq tlet entitajiet, tlet muniti u ndaħlu koll l-euro. Imbagħad irridu naraw it-tielet ċenarju, sistema multilaterali rridu morru lura għal Bretton Woods jew għal żmien bikri tal-Bretton Woods fejn ikonna sistema monetarja internazzjonali multilaterali b'rwol ċentrali għall-SDR. Mhux sistema multipolari iżda sistema multilaterali. Lima minn dawn ix-xenarji allura huwa dak li ħajoħroġ fis-snin li ġejjin Aħna riflettejna fuq dan u ħanala dan, aħna riflettejna fuq dak li ser jiġri, probabilment, barra mill-Europa u feħdan l-Europa. U għalek jina nemmen bisħiħ, mod ġenerali, li meta nagħtu ħarsa lejn l-interazzjoni bejn l-Europa u l l-ekonomija globali fl-istituzzjonijiet ta' gvernanza ekonomika rridu naraw iżvilupp fil-ekonomija globali xed jiġri fl-Istati Uniti, fiċ-Ċina u f'imkejja oħra tal-ekonomija globali, iżda wkoll dak li qed iseħħ fiħdan l-Ewropa. X'inhija l-kapaċità tagħna biex norganizzaw lil nfusna. Għalhekk l-opinjoni tagħna huwa hawn qed nitkellmu aktar fuq l-euro u fiż-żona euro hija li skont kif ħa nsolvu il-kriżi issa ħanaġixxu kemm f'termini ekonomiċi kif ukoll ta' governanza. L-euro potenzjalment ser tkun waħda minn tini xenarju, ġifiri xenarju multipolari li mhux l-iktar xenarju li nixtiequ mill-perspettiva Ewropea probabilment għaliex l-iktar xenarju li nippreferu huwa dak multilaterali Iżda huwa ovvjament l-iktar xenarju diffiċli li u. Iżda fi xenarju multipolari rajnu li rajna li hemm sogru kbir li l-ewro ma tkunx waħda minn dawk l-entitajiet multipolari li aħna rridu jekk aħna ma nagħmlux tajjeb fil-ekonomija fiħdan l-Ewropa kemm f'termini politiċi kif ukoll ekonomiċi. Grazzi Sur Sapir. Issa naddi l-kelma lil Sur Jakob Kirdegard. Committee Vice Chair and Rapporteur Hökmark, members of the Grazzi, President, grazzi lill membri tal-Kumitat, napprezza l-opportunità li nidher qudiemkom biex nitkellem dwar il-kwistjoni tal-gvernanza ekonomika globali u ħanifoka fuq il-G20, l-IMF u r-rwol li l-Europa suppost għandha f'dawn iż-żewġ organizzazzjonijiet. E kif qed ikompli l-rekupru ekonomiku Ewropew, l-ekonomija qed timxi fuq tlet Eh, fuq bażit li jgħat tliet darbit anqas meta mqabbla ma' dak li supposta timxi. U għalhekk importanti li naġixxu malajr kemm jista' jkun. Meta mqabbel mal dawk il-pajjiż li jemerġu li huma nofs l-ekonomija globali u l-maġġoranza tal-kabbir ekonomiku dinji hemm bżonn li jkun hemm vuċi għal dan il-grupp li għadu mhux rappreżentat sew u din għandha tkun priorità għalina. It-twaqqif tal-G20 bħala il-forum awlini għal kooperazzjoni internazzjonali ekonomika mill xejja ta' G20 f'Pittsburgh kien l-ewwel pass li wetta triq għal dawk il-pajjiż li qed jemerġu emerġenti. Madanakollu il-koordinazzjoni tal-politika kienet tajba ħafna mill-G20 meta qabla mal-2009 iżda l-kapaċità tal-G20 li fil-perjodi ta' li ma jkunx hemm kriżi toffri iktar titjib fit-tmexxija ekonomika globali xorta waħda għadna ma rajniex u għalhekk it-titjib tal-pajjiżi u l-espansjoni ad hoc tal-aġenda tal-G20 skont ix-xewqat politiċi tal-presidenzi huma fatturi li mhux probabbli li sejri waslu għal benefiċċji fil-gvernanza ekonomika globali xorta waħda naraw assenza tal-politika makroekonomika u konsensus tal g u għet naraw format ta' kooperazzjoni involontarja li ma fijiex ebda obligi għal membri tagħha biex ikun hemm politika domestika li tkun irranġata skont l-standards globali u dan juri li musser waslu probabilment għal azzjonijiet ta' politika biex naprobġaw il- għana u lini tal-G20 li kunem eh, tkabbir ekonomiku globali sostenibli u għalhekk il-valur tal-G20 stess ser ikun eh, marbut ma' forum sekundarju u għalhekk irridu naraw ser jiġri wara l-kriżi ekonomika biex bekk nkun nistgħu nagħtu tweġiba wara fuq il-livell dinji għall-ekonomija dinija. Minħabba dawn in-noqqasijiet kompitu għawlin tal-G20 l-ekonomija għandu jkun li tejjeb il-kapacitajiet tal-istituzzjonijiet globali tal-ekonomija. F'dan ir-rigward ir-rekord tal-G20 juża l-esperjenza tal-IMF, il-Bank Dinji, l-OECD e u l-Bord ta' Stabilità Finanzjarja ma tantx qed timxi ħarir u għalhekk biex intejbu l-assistenza għal G20 dawk li jagħmlu l-politika fl-Ewropa irridu jmorru lil mit tentazzjoni li jżidu biżijiet kbar fuq l-aġenda 20 f'kunċetti sekondarji biex bekk nkunu nistgħu nimxu l-qoddim għal eh, kabbir ekonomiku globali li jkun sostenibli. Barra minn hekk irid ikun hemm xpruna eh, l-mexxejja fil-G20 biex ikun hemm titjib fil-gvernanza ekonomika. Ir-rwol ta' G20 għalhekk irid ikun jinkludi aktar riżorsi tal-IMF u bekk rwol ukoll fil-tajja l-politika inkluż fl-Ewropa ta' sorveljanza tal amf u rakkomandazzjonijiet tal amf Fir-rigward l amf issa, il-kriżi globali ekonomika u rrit li l amf huwa l-iktar istituzzjoni importanti finanzjarja fil-ekonomija dinjija. Palma ġi msemmi diġa, ir-ruol istituzzjonali u l-istruttura ta' governanza tal amf hija ta' priorità, hija vitali u koll li ikunem l-izvolġiment tal-IMF fir rigward l-ekonomija Ewropea biex bekk nimxu l-qoddim. U għalek hija interess strateġiku li noqogħdu attenti għal leġittimità tal-IMF u anki għal istituzzjonijiet ta' governanza ekonomika globali Ewropej koll biex bekk imorru li lin mit-teddidiet li morru li lin minn dawk il-pajjiżi li huma parti mill ġer seba' Dawn huma istituzzjonijiet li diġà jeżistu u rekordu naraw kif ħajkun hemm it-tmexxija u modus operandi, iżda l-Ewropa dejjem kellha rwol akbar meta mqabbel mal-pajjiżi l-oħrajn u dan huwa aktar importanti għall-impatt tal-Ewropa fuq it-tmexxija ekonomika globali milli jkollha r-rappreżentanza fil-management tal-IMF u istituzzjonijiet oħra importanti dinin Barra minnek hija ta' interessa l-Ewropa li timplementa malajr kemm jista' jkun it-trasferiment tal-drittijiet ta' votazzjonijiet lill pajjiżi emerġenti bħalma smajna qabel u li tnaqqas rappreżentanza Ewropea fil-bord eżekuttiv tal-IMF. Barra minn hekk biex intejbu l-rappreżentanza esterna tal-Euro u biex inkomplu mal eh, mexxija ekonomika tal-Euro biex beknaddu ngħaddu għal rappreżentanza wahdanija fil-bord eżekuttiv tal-IMF hija xi ħaġa li aktar xirqa. U għalhekk hija importanti li jkun hemm din ir-reperkussjonijiet għal dawk il-pajjiżi li mhux membri mill-żona euro biex bekk ikun hemm rappreżentanza taż-żewġ siġijiet fuq il-bord eżekuttiv tal-IMF. Huwa ċar li l-interess Ewropew ewlieni huwa li jkun hemm eh, proċess apposta għall-ola pożizzjonijiet tal-IMF u l-istituzzjonijiet ewlenin globali mingħajr ebda referenza għal nazzjonalità tal-kandidat jew inkella l-żona ġeografika minn fejn ġejn eh, dan il-kandidat. L-Europa għandha rwol kostruttiv importanti biex tippromovi mm, fuq il-merti biss il-kandidat tal-Managing Director tal-IMF li jiverifika li jkun hemm proċess bażat fuq il-merti u jimma prekludix li jkun hemm pajis li jkun iktar rappreżentatu jkun ta' suċċess ma ta' qabel ma ieħor fir rigward il-kandidati. U għalhekk irridu naraw kif ħatkun l-għażla biex ma tkunx bażata fuq eh, prassi li mhux prattika speċjalment fl-IMF u dan ovvjament ikollu ruoli kritiċi fl-isfera tal-ekonomija dinija. Grazzi tal-opportunità tal-lum u nħares il-qoddim biex nagħti eh, eh, tweġiba l-mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi. Grazzi tassew. Aħna smajna tliet kellima. L-ewwel wieħed tagħna l-pożizzjoni bħalissa tal-istituzzjoni tal-IMF, u mbagħad it-tieni kellim tkellem dwar is-sistema internazzjonali monetarja u ħares lejn xenari kif tista' din tiġi reformata fil-waqt li t-tielet tkellim tkellem fuq il-laqa tal-G20 u anki ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fiħdan l-IMF. Issa aħna ser nisimaw lil Sur Pierre Jarrier li huwa id-Director General tal- il-riċerkatur tal-Bank de France u jiet hawnhekk fiżem il-Presidenza tal-G20 għandek 10 minuti għandek iktar ħin u għana għadam nisimaw il- nisimaw. Il-G20 hija la importanti ħafna ħanuża din il-kwistjoni għax eh, hija importanti u ħanuża l-opportunità li għandi l-possibilità li nitkellem bil-Franċiż U Leslie nwieġeb ukoll il-mistoqsit li stajkolkom aktar tarb, kemm l inglis kif ukoll bil-Franċiż. Nixtieq nirringrazzjakom, sinjuri. Talli ippermettajtu li kolli opportunità biex nkellimkom hawnhekk u ngħidilkom xi ħaġa dwar il-Presidenza Franċiża. Aħna din f'nofs it-triq qabel erba' ħames xhur qabel laqa ta' kan u bħalissa għadna fil-fazi ta' tħejja għadna maħnix lesti li naslu għal-rizultati din il-presidenza franċiza hija parti minn Katina. Il-laqa tal-G20 ma ġiex maħluq ġi maħluq fl-2008 u fl-2008 ħa dimensjoni oħra beda fl-1999 bil-G7 u kellna president Kanadis u l-idea kienet li nippermettu l-koordinazzjoni aħjar bejn pajizi avanzati u dawk emerġenti. Fl-2008 il-bidla kienet li il-G20 saret politikalment aktar viżibbli l-kapit ta' statu gvernijiet dew jiltaqgħu bħala parti minn dan il-forum. Aħna kellna is-summit ta' Washington fl-2008 unek kellna is-summit tal-kriżi mbagħad kellna s-summit ta' Londra li fejn iddedikejna ħafna għal dak li hu regolament finanzjarju mbagħad kellna il-summit f'Pittsburgh u dan kien interessanti ferm. Dan għamel il-G20 bħala il-, l-forum għal kooperazzjoni ekonomika internazzjonali mbagħad kellna il laqgħa ta' Toronto b'ħafna impenji differenti u taħt il-presidenza koreana hemmhekk konna temmejna ċiklu kien eżerċizzju ta' stock taking u dan ta' eh, perspettiv oħra għal dawk li huma l-aspetti ta' u kol dak li kien edha tagħmel il-G20. Mbagħad ħadet il-Presidenza eh, Franza f'Novembru tal-2010, aħna għandna aġenda fuq erba' punti u wara dak li għamlu l-presidenzi, speċjalment il-presidenza koreana, ħana provejna inkomplu sabiex naħdmu fuq il-qafas ta' bilanċ u tkabbir sostenibli. Sa ċertu punt aħna sottovalutajna l-innovazzjoni fil-kooperazzjoni makroekonomika internazzjonali hemm aspett teknokratiku f'dan l-eżerċizzju, però sa ċertu punt hija l-ewwel darba li pajjiżi resqu fuq il-mejda numru ta' eh, proposti jew imprizi li mhumiex eh, fuq meda twila ta' żmien ma' fuq medja twila ta' żmien u m'għandniex biss kwistjonijiet politiċi ekonomiċi jew strumenti politiċi ekonomiċi, imma għandna strumenti ta' infrastruttura impenni li kienu ferm ġodda. Dak li kien ġdid ukoll kienet l-idea ta' dbassir dwar il-futur medju qarib permezz tal-IMF u jien ħanerġa' niġi għal dan. Jien naħseb li hemm ħafna komplementarjetà bil G20 u l-IMF hemm iktar Eh, komplementarjetà milli repetizzjoni f'dawn il-bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet nistgħu l finanzjarji. F'kan aħna ser ikollna proċess ta' evalwazzjoni. Dan huwa proċess ta' evalwazzjoni reċiproka li sertati l-pajizi membri l-opportunità u b'mod partikolari lil seba pajizi ta' part ta' importanza partikolari ser ikollhom opportunità biex resqu fuq il-mejda miżuri li jixtiequ jikkontribwixxu għal dan il-proċess biex niżviluppaw aktar tkabbir sostenibbli. Is-sistema monetarja hija pjuttost wiesa li tinvolvi ħafna aspetti u dawn jaqblu jimxu jitfit ma' xurxin. Dawn u koll segwu minn dak li għamlet il-Presidenza Koreana l-kwistjoni sħiħa ta' sigurta finanzjarja fejn aħna edin infittxu li najnu pajizi emerġenti biex jevitaw il-ħazdiet minħabba nuqqas ta' kapitali jista' jkun hemm. Hawnhekk il-Fond Monetarju Internazzjonali huwa involut f'dawn l-istrumenti, però strumenti oħra li aħna rajna, arranġamenti bilaterali bejn il-Banek Ċentrali u anki rajna metodi oħra li ġew użati. L-idea hawnhekk u li naħsbu aktar fuq livell globali rigward l-amministrazzjoni ta' likwidità l-għan prinċipali u li nippermettu l-ekonomija globali biex tiħu beneficju mill-likwidità neċessarja f'perjodu ta' krizi, ma mux bis meta jkun hemm krizi. Imma anki biex nipprevjenu li jkun hemm eh, diffikultajiet jew problemi li jistgħu jinfirxu f'pajjiżi ġirien kif rajna li ma jkunux jistaw jużaw l-istrumenti politiċi u makroekonomiċi tagħhom mod effiċenti. U dan huwa suġġett vitali fuq l-aġenda tagħna. Il-kwistjoni ta' xtib ta' ftejimit internazzjonali jista' jkun hemm sabiex bekk aħna kun nistgħu naqblu fuq reġim kollettiv. għal dawk li huma miżuri li qed jirristrinġu l-libertà tal-kapitali Hawnhekk hawn diversità kbira ta' pożizzjonijiet. Hemm dawk il-pajjiżi li verament jixtuq li jkun hemm likwidità. Hemm pajjiżi li mbagħad jixtiequ jdaħlu numru ta' miżuri. Mhux suġġett faċli bla dubju mhux suġġett li hemm konsens fuq huma huwa suġġett li aħna nixtieq nkomplu naħdmu fuqu u anki nresqu numru ta' soluzzjonijiet fil-summit ta' Kann. Għal kwistjoni sħiħa ta' regolamenti finanzjarji, Biex inżommu l-affarijiet fil-qosor naħseb l-lan prinċipali tal-presidenza franċiża u li indaħlu sistema li tieħu post l-approċ fragmentat mill-presidenza ta' qabel pal presidenza koreana. U fuq il-allokazzjoni ta' kapital, li nippermettu kol għal regolamenti finanzjari permessi minnaħat tal-G20. bat rigward il-rizorsi naturali, dan huwa suġġett importanti għal kulħadd. Però m'hemmx kunsens hemm importaturi, esportaturi, hemm kull tip ta' rizorsi naturali huma regolati b'modi differenti, hemm inqas jew aktar trasparenza fis-swieq Ma memx tejm kif wieħed jirregola dawn is-swieq. Kulħadd jaqbel fuq kollox li il-volatilità tista' titnaqqas, però sem naslu. U biex nagħlaq xi xamlet il-G20 għall-ekonomija globali u għall-governanza ekonomika globali. Il-Kumitat ta' tmexxija kif ġi definit minn Brugel huwa eh, definizzjoni utli ħafna il g 20 hija rabta fil-katina ta' istituzzjonijiet li huma utli mill-perspettiva ta' governanza ekonomika globali u kif għattilkom aktar kmini naħseb li hemm aktar komplementarjetà mill-repetizzjoni għalhekk naħseb jiena li tajjeb li nisqu ir-rwol tal-Fond Monetar Internazzjonali, speċjalment meta niġu għal koordinazzjoni makroekonomika, il affas għal bilanċ sostenibli ta' tkabbir li IMF qed jaqdi rwol importanti enormi għaliex immexxi il-mod jarmonizza id-bassiriet u l-OECD u kol taqdir wol importanti simili bħala rwol ta' koordinatur. Il-G20 kien istrument tajb ħafna li jintuża matul il-gwerra, issa ħajkun però strument tajb għal waqt il-periodu ta' paċi. Eh, din il-mistoqsija hija rigward leġittimità. il-G20 tirrappreżenta 85% tal-GDP globali u anki jekk dawn mhumiex rappreżentati b'mod formali, ħafna rappreżentanti l-Unjoni Afrikana pereżempju jiġu mistidna bħal osservaturi u l-ASEAN ukoll. mbagħad hemm l-isfida rigward l-responsabilità Dan ħajkun it-test reali tal-kooperazzjoni makroekonomika fil-kuntest tal-qafas li qed nitkellem fuqu. il pajjiżi ser jaċċettaw li jkun hemm l-intrapriżi li jimmobilizzaw strumenti sovrani u ekonomiċi f'qafas koordinat u sa li ma punt ser ikun possibbli biex ikun hemm lista ċara u preċiża tal-riżultat ta' implementa ta' dawn l-implementazzjonijiet ta' dawn il-miżuri u hemm ukoll l-isfida ta' kontinwità. Din hija l-kwistjoni sa ta' trojka bil-presidenza, l-n-1, l-n-1 li dawn jadmu fl-imkien, jekk nix nimxu hekk, jekk għandu xikun hemm eh, qasam ieħor kemm xkun sens ma nafux jekk hemm xkun sens. Jiena naħseb li sekretarjat mhux ħajkun qed jiċċara l-affarijiet eh, f'organizzazzjoni għal kooperazzjoni internazzjonali diġà hija pjuttost komplessa u li għandha laqat internazzjonali kullimkien, per hija kwistjoni li qiegħda fuq il-mejda u għalhekk ser niqaf hawnhekk issa. Jiena ħerqan biex nisma' mistoqsijiet tagħkom, grazzi. Grazzi tassew Sur Ġajen, ti għajib numru ta' punti u naħseb li jissa ah, s sur Hokmark ħajati il-perspettiva tal-abbozz tal-rapport tal-Parlament Ewropew u anki dak li għandu xisama dak li għallu xedu rapporters għalek sur Hockmark. Issa għandek l-opportunità war li smajt il ma biex tati l-opinjoni tijak bħala rapporter. Grazie tassel, Sur President din hija pjuttost kwistjoni wiesa, hija kwistjoni globali u frażi prinċipali li inti ġini f'moħħi u li l-mistednin kollha wkoll semmew hija l-kwistjoni tal ekonomija emerġenti u hija pittost interessanti li jekk dawn huma emerġenti biss, il-problemi u l-isfidi kienu jkunu ħafna inqas. Il-fattu li daw mhumiex emerġenti, ma daw emerġew, ħarġu, żviluppaw u ma parti mill-realtà tal-ekonomija globali. U sa ċertu punt, jekk permettu li nixtieq nagħmel din il-parentesi, hija tipika kif aħna nħarsu lejn l-affarijiet, aħna nħarsu l-affarijiet lejn il-passat. Għaliex forsi nħarsu b-mot aktar faċi kif nittrattaw għaliex huma jinsabu warajna, pero problema i li aħna ksibna struttura ġdida u dipendenza ġdida fuq il-livell globali ekonomiku. Kieku madhom emerġenti daw il-pajjiżi, l-ekonomija globali kienet xaktarx tkun bħal qabel kif kienet bejn il-Vant, l-Europa u l-Stati Uniti. U kieku aħna kien kollha diffikultajiet kif nindirizzaw is-swieq finanzjari, però ma tkunx il-problema globali jekk kifini preżentament u ikonna nqas interdipendenza minħabba l-fatt li kienet tkun ekonomija li kienet tkun interdipendenti wkoll, ġifiri dawn l-ekonomiji il-fatt li emerġew hija xi ħaġa li aħna f'dan il-każ iridu nippruvaw nifmu u kif niddiskutu il fristruttura moderna dwar l-istituzzjonijiet globali. U għaffem interessanti jekk inħarsu lejn l-izvilup, aħna tinħarsu nitkellmu dwar il-G7, pero ma kinux 20 ta' snin ilu fejn aħna tkellimna dwar il-G7, G8 u l-G10 li kienet parti oħra mill-infrastruttura, parti oħra mill-istorja. U f'dak iż-żmien, jew forsi aktar il-qoddim aħna tkellimna dwar il-passi li ħadna aħna il-governanza globali zdid, et manka l-sfidi u l-problemi zdidu. Meta kienet kwistjoni bejn l-ponent u l-Istati Uniti kienet ħaġa waħda, però issa l-affarijiet ikkomplikaw. Għaliex aħna qabel kellna politika moderna, ekonomija moderna. U fema politika ċara, pero da madux il-kas il-mil-ġurnata. Umbat aħna edin naslu lejn kwistjoniet prinċipali. Kem għanna bżon governanza globali u kem nishtiqu li kolna governanza globali u tassewa importanti aħna l-attenzjoni fuq il-kwistjoni għalli xek aħna ser nipruvaw namlu governanza globali kem jista' jkun jiena naħseb li riskju u li aħna infallu. Ir-riskju huwa kbir għaliex hemmhekk inkunu qegħdin nagħmlu wisq. U għalhekk naħseb li huwa ferm importanti li nkunu li nixtu l-attenzjoni tagħna u niddiskutu eżattament x'inhu essenzjali u sostenibbli, x'inhu żvilupp sostenibbli. X'inhu ma l-aktar affarijiet importanti rigward il-governanza globali. U mbagħad meta nittrattaw dwar zbilanċi eċċessivi Dan jaqa taħt dak li għedni kifat, pero kien interesant ħafna li meta smajna minn mistednin tagħna edin kif nistaw noħorġu minna din il-ħaġa. U tweġiba għandha titlaq mill-perspettiva ta' x'inhi l-problema. Għaliex xi drabi meta nisma' id-diskussjonijiet aħna nitkellmu ta' sikwit fuq kif infaslu l-aħjar infrastruttura u ma noħdux xsib il-problemi li suppost iridu nindirizzaw irridu nħarsu kif eh, nħarsu il-muniti u nħorsu aktar konvertabilità. Il-munita ċiniża għandha saħħa fil-perspettiva tagħhom, però jista' ikollok muniti minar ma jkunu mikollom possibilità li jinbidlu u din is-solvi kieku waħda mill-problemi ta' zbilanċi u nixtiequ kieku nisimgħu Eh, diskussjonijiet marbuta ma' dan. Rigward l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa, ħafna drabi njuraw il-fat li l-istrutturi differenti jew din il-ġenna globali l-ikbar ekonomiji tad-dinja jekk mhux l-Istati Uniti u ċ-Ċina hija l-Unjoni Ewropea. Però is-professur Sapir qal li din hija mnaqra, ekonomiji mnaqra li ma jistgħux eżerċitaw dan kollu. U rridu naraw kif nistgħu niksbu l-influenza mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea din tkun ħaġa interessanti wkoll. Dak li nixtieq nisma aktar minn mistednin u il-kwistjoni li marbuta mal istituzzjoni differenti li għandna, il-G20 hija realtà. Għaliex hemm uħut mill-aktar ekonomiji kbar, però ħadd ma jista' jgħid li hija universali jew rappreżentattiva jew formalizzata jew demokratika jew trasparenti. U din qed toħloq waħda mill-problemi. Nasab li kien il-professur Sapi, però anka nasab il-membri il membri l oħra semmew din li Eh, din anqala din il ħabba dwar il-kriżi. Hemm paradoss interessanti ferm għaliex enet fil-kriżi biex nevitaw l-iżbalji rigward il-protezzjonizmu per eżempju. Però diġa rajna li ma servitx rigward l-istruttura l-qafas ġdid għal-futur biex nevitaw zbali iva, imma biex niksbu struttura ġdida hija aktar kwestjoni problematika u din għandha x'taqsam mar-rwol ta' implementazzjoni. Universalità u anke rappreżentanza. Hemm strutturi arbitrarji Nixtieq ukoll nisma' mill-perspettivi tal-mestednin kif nistgħu noħolqu bilanċ tajjeb bejn l-istrutturi eżistenti bħala IMF u il-G20 kif ukoll oħrajn għaliex kif qed nara jien għalhekk aħna għandna problema hawnhekk għalfejn għalfejn aħna noqogħdu nerġgħu nibdin taw kolax mill jew nibdew affarijiet ġodda. Għalfejn ma nużawx dan biex ikollna it-trasparenza biex noħolqu struttura komuni, ġifri il-G20 xorta waħda jaqdi rwol importanti għaliex wara kollox huwa il-G20 għandu l-iktar pajjiżi b'ekonomiji b'saħħithom, però għandha l-possibilità li timplementa u tkun responsabbli jien ħani hawnhekk sur President għaliex dinja kwistjoni pjuttost globali. Biex ngħidha b'mod ċar. Grazzi. Grazzi, Sur Hockmark. Għajim ħafna punti. Jiena żgur illi dawn huma kwistjonijiet illi se jitkellmu fuqhom anki membri oħrajn tal-Parlament. Senati żewġ minuti lil kull wieħed mill-kellima biex jitkellmu fuq ponti li fl-opinjoni tagħhom ġew mill-quta iktar minn oħrajn. Mela nibdew bis sur Grazie President. Fuq il-kwistjoni tal-imuma l-imbalances principali. Daw kienu kbar fil-krisi u f'dawn l-aħħar quarters kibru u fil-laqa tal-G20 ta' frar tal-2011 laqa tal-ministri u gvernaturi tal-Banek jiena nixtieq nitkellem fuq xi indikaturi illi normalment jiġu użati biex jisu x'inhuma n-nuqqasijiet ta' bilanċ u x'naraw biex nagħmlu monitoraġġ dan jista' jkun deficit u dejn eh, dejn privatu, dejn pubbliku. U ċi pajjiżi ma kienux kontenti, per eżempju ċina, illi użaw accounting, il-terminu accounting balances, imma jipreferu jużaw trade balances. Imma la darba identifikajna dan, pero dan huwa il-żmien il-qasir U għakke naraw pajizi bħal l-Indja li mandiċ infrastrutturi fil kasta ċina kulħat jaċċetta illi il-problema principali hija <laughs> innuqas krediti. Fl-Eurozona għanna rabta ma' produttività insuffiċenti. Fil-Ġapun hemm dejn pubbliku għoli ħafna dawn l-indikuturi kollha jiġu meħudan konsiderazzjoni meta namlu dawn il-evalwazzjonijiet. Irridu il-wesaw u namlu eżerċizzju iktar font billi ma nitkellmux biss fuq dawk l-indikaturi li għandhom influenza fuq il-żmien il-qasir u żmien il-medju biss. Fuq dak li nistaw nikkonsidraw bħala il-valur miżjud, ċoħe dak li kiseb il-G20 il-biru tal-krizi. Forsi l-eżempju ta' summit ta' Washington ta' l-2008 Jati eżempju ta' kellna bżonn ta' forum illi kien proattiv, illi e, kien kapaċi jiltaqa' ftit żmien u jieħu deċiżjoni. E, mhux la MFB simmanki li l-UFSB biex inkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet f'sitwazzjonijiet anki urġenti ħafna. Thank you, uh, Mr. Willoughby. Jiena ħani iprova nirrispondi sur Blavi għal mistoqsijiet li huma interrelati f'żewġ minuti li għandi. Imma x'nistgħu aħna niksbu mill-governanza globali, per eżempju nistgħu nikkonsideraw din il-kwistjoni tal-sistema internazzjonali monetarja illi bħalissa qiegħda fil parti mill-agenda tal-presidenza franċiża. U anki din hija mm, marbuta mal-kwistjoni jekk aħniex qed nevvintaw ir-rota nerġaw bil-ġdid bil-kwistjoni tal-IMF. Il-problema tal-IMF kienet il-impenn eh, ministerjali u kif aħna naslu għal prodotti li ettati l-IMF. Għal dastant għonek il-problemi fondamentali huma erba fis-sistema internazzjonali monetarju l-assenza ta' mekanizmu globali għal aġustament għal imbalances u fuq il-deliverables aħna qed nimxu il-qoddim aħna qed nesperimentaw bir-rapporti ta' spillover li se jiġu pubblikati dal-waqt u qed nagħmlu anki nagħmlu reviżjoni tal-proċess ta' sorveljanza. U anki hemm afas biex nitrattaw il-kwestjoni tal-flussi globali u anki surġaj għalu dan billi natu guidelines biex ikon għafas ta' politika iktar ċar. U batem il-fattu kolli ma nix mekanizmu biex natu likwidità fuq il-level xira U anki għawnek aħna għamilna revizjoni tal-istrumenti biex ikonna mekanizmu ta' garanzija u qed nimxu anke f'din id-direzzjoni. Fil-punt ħari ta' sistema internazzjonali huwa marbut mal-muniti. Kif nistgħu aħna nagħmlu tranzizzjoni tajba lejn da? U hawnhekk il-kwestjoni tal-STR. Drawing rights. U f'dawn il-kwestjonijiet kollha nishtiq nerġa l-lura lejn eh, surġajir li għal li IMF hija komplementari għal G20 u fil-fat huwa veru. Imma anke lejn kelliem oħrajn illi qed jgħidu li sfides għal G20 hija illi għandha tkun effettiva anki barra mill-kriżi. U meta l-forzi ekonomiċi kollha mixin f'din id-direzzjoni. Grazzi, Sur Sapir, Professur Sapir. Iva, nishtiq ninaqat mal-kellim ta' qabli. Speċjalment meta tkellimt fuq il-tem ta' kriżi u l-G20. Sinċerament, aħna ma nistawx. Nistennew li l-G20 se jagħti l-istess prodott effettiv bħala riżultat periodu mux ta' krizi illi għati f'periodu ta' krizi. Dina miex ħaġa realistika. Allura jina xin x'naħseb li huwa pożittiv xorta fil-G20. Wieħed ikun jishtieq illi il-G20 jew kunċett bħal G20 illi bla dubju mhuwiex il-G7 u G8 illi e, qabel il-kriżi kont inkun imbarazzat fil-qat tal-G7 u G8 il-maratija indiana illi e, għandhom ikunem hemm e, dawn in-nies fil-G7 u G8 xini għadil arroganza kienet ħaġa assolutament mish realistika. Issa għanna sistema li għanna madwar l-istess mejda il-pajizi emerġenti, il-pajizi li qed jiżviluppaw u l-pajizi żviluppati. Dan huwa dialogu, dan huwa proċess u dan huwa dak li għanna bżonn. Jiena mhux qed nistenna li mill-G20 bħalissa aħna se noħolqu sistema ġdid. Jiena ma naħsibx illi dana se jiġri. Però ftit ftit gradualment, progressivament bid-dialogu dawn il-pajjiżi emerġenti jifmu illi l-sistema ta' governanza globali illi waqafna aħna mal-Amerikani u li għandu valur, però għandu jkun riformata, għandu jkun korrett. Imma huma għandhom jifmu e, huma stess li huma jistgħu jipparteċipaw u aħna ftit ftit se u lejn sistema ta' governanza globali riformata. Mux se jkun hemm rivoluzzjoni, ma se jkun hemm riformi żgħar gradwali biex huma jibdew jaħsbu li d-dina mhix sistema inġusta. U ma jafu illi aħna għanna bżon li kunem sistema illi huma qed jieħdu sem anki fil- tfassil mill-ġdid tar-regoli. Dan huwa naħseb l-iktar punt importanti. Issa, kiet Kierkegaard. Jena nishtiq nerġa' Nerġa nitkellem fuq din id-differenza bej perdu ta' krizi eh, fejn l-agenda tal-20 hija automatika u meta noħorġu mill-krizi. Imma kif qal ir-rapporter, ħaġa waħda hija nitkellmu fuq ir-riżultati tal-kriżi u ħaġa oħra hija illi nadottaw miżuri li jistgħu jagħmlu prevenzjoni ta' kriżi simili. U aħna bżonn nżommu f'moħħna kif għat fil-prezentazzjoni tiegħi il-G20 tibqa' organizzazzjoni informali illi nikkonsidra propju li dinja hija waħda mill-punti ta' qawwa tal g Imma hemm limitazzjonijiet kbar fuq dak li il g jista' jikseb f'ħinijiet normali, f'żminijiet normali. U jien naħseb li l-valur permanenti tal-IMF se jkun illi l-infużjoni tal-leġittimità politika u rida li wieħed jaġixxi fuq kwestjoniet li nafu li huma problemi u e li ġew msemmija qabel forsi mhux biżejjed enerġija biex ikunu jistgħu jiġu korretti. U hawnhekk nixtieq nitkellem hawnhekk fuq il kwistjoni tal-zvalutazzjoni e, tal-monita Ċiniża, pereżempju din hija kwestjoni ċarament illi għandha implikazzjoni importanti fuq l-imbalances globali. U u kol kas illi jina nazzarda najt illi eh, ġew semmija minn eh, bosta istituzzjoniet internazjonali, ma najtu koll illi probabilment sa ċertu punt nista najt illi anki jekk aħna inħarsu lejn l-istatuti eżistenti tal-IMF jiena nishtiq li huma setaw jieħdu pożizzjoni tar qawwija fuq da, imma punt fundamentali huwa illi din is-sors ta' bilanċ ekonomika globali mhix se titbiddel sakemm ma ma jkunx hemm din ir-rida biex ma dan ma jsirx fiċ-Ċina u ħadd lafu il-G20 laqas fuq l-IMF ma jista' jagħmel xejn kontra taħħa din il-kwistjoni għal daċan taħna nippruvaw nivvintaw xenarji biex nevitaw krizi oħrajn, però fil-fatt għandna bżonn ta' umiltà meta niġu għal sitwazzjonijiet bħal daw u Grazie. għana Katrin Stiller, unbat nishtiq nitlob il-Peter Becks, illi huwa il-kap tal-i Egfin. Mela, nibdew bil-Eliza Ferreira. Nirringrazzja lil kellima kollha l-prezentazzjoni interessanti. Ħafna għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda hija jiena bħalissa qed eh, inkun l-avukat ta' xitan, però l-istruttura ta' Bretton Woods illi ġiet maħluqa wara l-kriżi kienet ma kienieċ ġurnata kif jafu u kif rekonoxew il-kellima kollha. U jekk aħna kellna nibnu struttura alternativa, dina suppost ħarġet wara kriżi bħal di. U aħna nifmu illi l-IMF bħalissa edha tadotta bidliet, pero tant aħna għadna barra mill eh, mirrida pol globali politika biex noħol u xaħġa ġdida, il-WTO miex edha timxi l-qoddim, għastant l-istruzzjonijiet formali huma eh, mumiex aġġornati, mumiex moderni bizzejiet, u l-istruzzjonijiet li jitkelmu fuq eh, bħal fsb u l-G20 eh, li u jaffaċaw, di huma informali. Allora aħna qed din il-kriżi qed temmuha billi impoġġu dawn l-istrutturi fl-imkien jew għedin nitilfu opportunità kbira. Din hija mistoqsija tiegħi biex ngħidu hekk. Fuq il-ġi għal-presidenza tal-G20. Nistaqsi, kif nistaw nifmu, kif nistaw nimmonitoraw il-kizbiet skont l-agenda ta'kom, għax waqt il-krizi, naturalment din hija parti mill-ewwel mistoqsija tiegħi, imma waqt il-krizi il-kwistjonijiet liktar importanti naturalment kienu fuq l-agenda, pero umbat kienem e, fuq dak għandu xaqsam ma' diskussjonijiet ma' rida politika fuq rating agencies, eh, il-ġestjoni tal-krizi fil-banek internazjonali, e, eh, l-opacità u riski eccessivi finanzjari u il-prodotti tal-leverage oli eh, li rajna naraw issa f-Basel 2 u Basel 3 anki il kwistjoni tal-tax havens li kienu inizjalment fl-speeches tal-President Sarkozy. Dawn il kwistjonijiet kollha kienu fil-ċentru tal-rida politika fil-bidunet, pero ftit ftit tlifna il-fokus, lifna l-enfasi. Għal da stant xtib ta' monitoraċ tista t-garantixi illi dawn il-kwistjonijiet se trattati mill istruzzjonijiet kollha illi qed jippruvaw jirsolvu il-kwistjonijiet. Hemm bosta kwistjonijiet illi fil fema pubblika ta' dak li għaddej fil-G20 jilħu momentum imma mbagħad jitilfu l-impetu u u l-monitoraċ u l-konsegwenza u kem sendumu nerġaw najdu u nitħlu fuq l-istess suġġetti li naturalment huma importanti u ma narawx kif qed jiġu solvuti. Grazzi. Eh, il-mistoqsijiet li eh, il-kollega għamlet kienu ħafna. Natukom il-possibilità li t-rispondu un bat naddu għal xie mistoqsijiet uħrajn mela nistaw nerġan biddew daw sekwenza Grazzi. E, fil-qosor, il sur ġajje. Fuq l-IMS, il-problema principali. Forsi għanna nsemmu mux l-IMS imma il-sistema monetario internazjonali u finanzjarju. Għax l-IMS supposto għa floating, imma mux ta' sekk għax hemm xi pajjiżi li ma jaċċettawx ir-regoli u ma jirrispettawhomx, għal daqstant hemm xi muniti li qegħdin jifflottaw u ma oħrajn li mhumiex, għal daqstant hemm nuqqas ta' allineament eh, fuq ir-rati differenti u hemm problemi. Hemm anki din iż-żieda fir-riserva internazzjonali għal daqstant la si hija effokata fuq il-ħolqien ta' inċentivi biex dawn il-pajjiżi illi ma jixtiqux jirrispettaw ir-regoli e, illi huwa sistema post Britain, Bretton Woods u hemm dawn l-inċentivi noħol u u safety net finanzjarja ħarija hija biex nevitaw illi dawn il-pajjiżi jibnu wis riserva għax hekk kuma jafu li għandna biżejjed eh, likwidità fi żmien ta' kriżi din ma tkunx l-unika raġuni. L-inċentivi mhumiex l-istess. Eh, il-problema però huwa kompless ħafna u fuq il-kwistjoni tal-volatilità tal-rata ta' skambju. U fuq it tini mistoqsija, ma nistax ngħidu li għawnek għaw phasing out. Kien hemm fażi inizjali illi e, kienet fil-summit ta' Washington tal-2008 eh, fejn kellna nirsolvu kriżi immedjata u nsibu soluzzjoni biex noħolqu program biex ċerti membri tal-IMF imma kell l-FSF e, illi e, il-ħolqin tal-Bord ta' Stabilità Finanzjarja biex naħdmu fuq komitati oħrajn biex nitkellmu fuq din il-kwistjoni importanti. Umbat id-deċizjonijiet illi regwardaw il-limitazzjoni tal-rapport tal-kapital u dan ġi deċis l-ħar tal-2010 se jġi mwettaq minn issa qudiem fil-futtur fis snin li ġejjin. Di, naturalment, huwa hemm xi kwistjoni tuħra li għadhom pendenti eh, fil-Presidenza Franċiża. Il-Presidenza Franċiża poġġiet fuq l-aġenda impenn importanti biex nimplementaw fir-reġuni kollha tal-dinja dak li ġi deċis f'dan il-Kumitat fl-FSB. Iva sur Blavis. Nishti nżomma l-punt li semmejtu fuq l-accountability, naħseb li kifet nimxu l-qoddim qed naraw numru ta' strumenti li qegħdin fil-prattika biex jaraw li jinvolvu l-membri tal-G20 u dawk tal-IMF. Rajna bosta ta' rapporti minn IMF, rapport ta' accountability u kif ħan inkludu membri tal-G20 u xamlu biex iżommu mal-impenji li ħadu. U nittamaw li dan ħa jisħaq fuq il-kizbit ta' politika meta mqabbel ma' sena qabel. Ħajkun hemm rapporti addizzjonali, hemm rapport li ħajati l-evalwazzjoni tal-qafas ta' politika, model u mbagħad ħajkonna rapport li jagħti evalwazzjoni ta' kifejn insabu fir rigward l-izbilanċi dinjin li ġew diskritti. Fuq il-punt li qed nitilfu l-momentum dik hija kwistjoni aktar politika u ovvjament aħna nixtiequ li l-momentum ikompli u dan rajnieh fir-riforma tal-settur finanzjarju fejn ħafna x'inkiseb fir-rigward is-supervizjoni u nittamaw li l-momentum mhux qed nitilfu. Grazzi. Is-sur Sapir, jikjoġbu. Two points. Iva, żewġ punti, waħda fuq il-momentum. Jina naħseb li jekk nagħtu ħarsa lejn mhux is-sitwazzjoni globali, iżda sitwazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea, fiż-żona euro, fiħdan l-Unjoni Ewropea, nistgħu ngħidu li bl-istess mod qed nitilfu l-momentum. U għalhekk qabel ma mmorru fuq il livell globali, fejn hemm gvernanza dajfa, dak li għandna fl-Ewropa huwa ċar li jekk qed inħarsu lejn il-kriżi bankarja li kellna diġà qabel il-kriżi tad dejn sovran u l-interazzjoni ta' tnejn li huma hemm tal-limit x'nieħdu fil-rigward ta' riforma finanzjarja u fuq l-istituzzjonijiet li jridu jitwaqfu u jiena l-aħħar li ngħid li ma mxejniex il-qoddim iżda nista' nara kemm qatt fadal xogħol xisir u kemm il-kriżi kienet qalila u kemm it-tweġiba ma intlaħqitx u ma minnix tajjeb għalija dan bil-mod kif xejna. U għalhekk naħseb li l-punt tiegħek nilqawh li it-tweġiba u l-momentum mhix konformità mad s iżda kif ħdan l-Unjoni Ewropea stess mhux qed inkunu ta' suċċess biex nagħtu tweġiba għal livell li laqatna tal-kriżi. U l-punt li mis, naħseb li rridu nagħtu ħarsa lejn il-kriżi lejn il-kriżi finanzjarja globali. U fil-kontesta dak li konna niddiskutu, diskutu u naħseb li l-kellima kolla semmow dan il-punt jgħallu għalih, x'kienu t-tibdiliet li kienu t fil-ekonomija globali anke qabel ma kien hemm il-kriżi. U naħseb li għandna sfida enormi qudiemna fejn hemm ekonomiji li qegħdin jaqgħu lura l-Ewropa u l-Istati Uniti pereżempju, deklin relattiv, u meta qabel ma' pajjiżi oħrajn li huma emerġenti mhux emerġenti biss iżda emerġenti mill-ġdid bħaċ-Ċina u oħrajn. U naħseb li dik hija sfida ewlenija li diġà kienet se tkun hemm anke kieku ma kienx hemm il-kriżi. U l-opinjoni tiegħi hija li l-kriżi sa ċertu punt kabret il-problemi li diġà kien hemm qabel rritna x'kienu l-problemi li diġa kienu hemm qabel fir-rigward l-allokazzjoni mill-ġdid tal-setat tista' tħarsu lejn kwistjonijiet demografiċi wkoll. 10-20 sena ilu tiftakru meta konna taħarsu lejn pajjiżi li tiżviluppaw u għedna l ikbar problemi dawk li qatt muser jiżviluppaw minħabba demografija kbira. Le, pis kbir li hemm fuq l-ekonomija hija propju demografija u issa li solvow il-problemi ekonomiċi tagħhom id-demografija hija element pożittiv ta' dawn il-pajjiżi. Aħna il-pajjiż il-parti fid-dinja li qed tixjih u xi drabi meta nqum filgħodu nkun irqad ħażin qed nara li qed nimxu lejn il-pożizzjoni tal-Ġappun. Il-ħaqna popolazzjoni qed tixjih għandna dejn kbir u problemi kbar il pajjiżi emerġenti jekk nħarsu lejn ir-ratio tagħhom ta' dejn fil-Ġappun, fil-Stati Uniti, fl-Ewropa, mhux qegħdin fis-sitwazzjoni ta' wara l-tieni gwerra dinija fejn hemm livell li ta' dejn u mbagħad nerġgħu nagħmlu tajjeb għalihom tkabbir ta' malajru demografija tajba. Din mhix mhux se seħ din id-darba, mhux se nmorru lura għal tkabbir ta' malajr nistgħu nagħmlu r-riformi li rridu għandna bżonn nagħmlu daw ir-riformi iżda mhux se jkollna tkabbir ta' malajr, mhux se jkollna inflazzjoni malajr u bil-popolazzjoni li tixjih fl-Ewropa nafu xi tfisser il-popolazzjoni li t-tixjieħ, ħafna sistemi ta' servizzi soċjali, zbiħ, jini joġbuni, iżda rridu nkunu kapaċi li nifilħu għalihom, li nħallsuhom. U allura hija sitwazzjoni li xejn mija faċli, mhix faċli għalina l-Amerikani wkoll għandhom il-problemi tagħhom, il-Ġappun għandhom il-problemi tagħhom ukoll, u naħseb li għamilna huwa ċar li l-problemi industrializzati antiki għandhom il-problemi wkoll hemm il-problemi tal-dejn sovran ukoll u għalhekk hemm isu ċaqli tal-tectonic plates li qed ikompli jagħmel sitwazzjoni aktar diffiċli. Kellimni jmiss. Fil-rigward li qed nitilfu momentum, naħseb l-importanti li nagħmlu distinzjoni bejn l l-miri u l-nin li l-20 għamlet li jkun hemm kabbir ekonomiku sostenibbli u bilanċat, naħseb li l-progress hemmhekk kien medjokri, frankament, iżda fl-istess ħin bħalma semma l-kellim qabli kien hemm ħafna progress jekk toħarsa lejn dak li nkiseb fil rigward l-FSB, il-Financial Stability Board, il-Bond il-Bord ta' Stabilità Finanzjarja. Hemm rekwiżiti kapitali differenti, kien hemm ukoll ftejm fir rigward l-standards ta' kontabilità globali kien hemm ħafna progress f'dan il-qasam u għalhekk ma naħsibx li najdu li din hija sitwazzjoni ħtaħar binna minn taħt il-kontroll tagħna minkejja li mhux ħannaġlu bħala progress kemm nixtiequ, iżda fir rigward il-monitoraġġ imbagħad u l-kisbiet għal darba oħra jena naħseb li tagħmel sens li nagħmlu distinzjoni bejn il-mira u l-enija tal-IMF li kunem il-tkabbir ekonomiku globali sostenibli u bilanċat mbagħad l-aspetti l-oħra u l-kwistjonijiet kollha l-oħrajn li għed fl-introduzzjoni tiegħi li nħoss li l-aġenda tal-G20 hija miżbuqa mimlija wisq biha u għalhekk irridu niftakru dwar dak li seħ fil-presidenza kanadiza fej kien hemm aġenda li kienet bisfidi tal-SMEs Tiftakru xejn dwar il-programm ta' AFAS ta' żvilupp tal-Presidenza Koreana u x'seħħ dak iż-żmien u nemnu tassew jekk hemmx miri għal-presidenza kurrenti tal-G20 ħajkun hemm fl-aġenda fir rigward il-commodity pricing u li nitkellmu dwarhom fis-sitt xhur li ġejjin u fil-Presidenza tal-Messiku, jien għandi dubju kbar dwar dan u għalhekk naħmen li rridu attenti milli nimlow l-aġenda tal-G20 iżejjed u nitilfu is-sens tal-prioritajiet tagħna. President, Catherine Stiller, tixtieq titkellem għandha mistoqsija u mbagħad Hockmark. Hockmark. Grazzi President, grazzi l kellima tal-dibattitu eccellenti li kena l-lum. Jina xtaq nistaqsi, sistema globali ekonomika l-lum hija aktar sigura ma tamqabla ma qabel l-krizi jew inkella edina situazzjoni tas-solti. U kif tistgħu tbassru l-ġejjini tal-euro? <laughs> um, okay, just to go ahead. Il-President. Memx għalfej jitkellem kullħat iżda min huwa min jixtieq jitkellem jgħid li jista' jitkellem. Malar malar fuq is-sigurtà tal-sistema ekonomika globali jiena stess meta kont qed nara l-progress tal-standards kapitali għall-FSB jiena emmint li dak il-progress irid jitqis bħala l-LCM, least common denominator, LCD, least common denominator. U aħna sawa sanna biex nimplementaw il-rekwiziti ta' kapital aktar olin fuq l-istituzzjonijiet finanzjari u jina minn minx laqqas sekonda li dan ħajnaqqas il-kwistjoni ta' li tkun virwis li ma tistax tfalli u għalek naħseb li aħna nisabu f'sitwazzjoni aħjar meta qabel ma faqqat il-kriżi iżda rridu naraw issa kif nindirazzaw il-kwistjonijiet imqajma mill bazil 2 u rridu naraw is-sitwazzjoni globali kif kienet qabel il-kriżi wkoll. Fir-rigward l-euro jiena wieħed minn dawk li huwa ambizzjuż huwa pożittiv fuq dak li nkiseb jiena ma nemminx li ħajġri ċaċa ta' barra minnaw fil rigward l-euro, iżda Jiena nemmen li hija munita l il membru bħalissa u iktar ħaj jissieħbu fil-zona euro da ma jfissirx li jridu kunem hemm ristrutturar tal-dejn fir-rigward il żona euro, iżda din hija kwistjoni separata. Xaħat tiħor ieħor jitkellem, Jieti president Qabel ma ngħaddu għat-tieni round ta' mistoqsijiet u tweġibiet nitlob lis sur Pietenberg, il-President tal-DG Ekfin, biex jitkellem jekk jogħġbu. Grazzi President kena diskussjoni importanti ħafna fuq kwistjoni differenti, bħal per eżempju il-qafas tal-tkabbir u il-progress tal-gvernanza u r-rwol tal-SMEs, il-ħidma tal-IMF, il-riformi regolamentari, tal-regolamentazzjoni u dak li għadna ma diskutajni u li nħos l-importanti li niddiskutu hija l-kwistjoni tar-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea. Jien ma stax inkopri l-suġġetti kollha, f'dan iż-żmien qasir li għandi biex nitkellem, iżda nixtieq nitkellem aktar u nisħaq fuq il-qofol ta' din id-diskussjoni li hija riforma tal-sistema monetarja internazzjonali. Naħseb li l-problema u l-għanija f'din is-sistema hija li m'għandix sistemi ta' arranġament xirqa biex tkun tista' tagħmel tajjeb għal tibdiliet globali. U nixtieq ngħid kentejn fuq dan. L-ewwel nett hemm ħtieġa kbira biex ikun hemm politiki makroekonomiċi aqlin li kollom ruol kritiku biex isaħħu il-sistema monetarja internazzjonali u l-G20 u aħna stess għanna bżonn Nżommu ma l-impenji li għamilna fil-summit ta' Seul għal rati ta' kambju u sistemi li riflettu il-valuri fundamentali. Rridu namlu tajjeb għal sorveljanza makroekonomika bħalma semma il-rappresentant tal-IMF permezz tal-20 u l-IMF it nej li huma biex bekk nkun nistgħu nqisu spillovers internazzjonali. Tieni punt li nixtieq nagħmel huwa li aħna bħala Kummissjoni Ewropea nappoġġaw bisħiħ ix-xogħol propost mill-Presidenza tal-G20 fuq linji gwida għal ġestjoni tal-flussi ta' kapital Aħna nħossu li l gwida bħal dawn rridu jkopru kemm min fil flejjes kif ukoll il-pajjiżi ta' l-oriġni. Aħna nħossu li l-kontrolli tal-kapital għandhom ikunu l-aħħar miżura li tintuża. U it-trattat fil-fatt jipprojbixxi l-kontroll tal-kapitali. Aħna rridu liberalizzazzjoni sħiħa tal-kontabilità u aħna nafu li jista' jkun hemm benefiċċji kbar mill-liberalizzazzjoni tal-kontabilità. It-tielet punt li nixtieq nagħmel huwa li ħafna mill-ekonomija emerġenti qed jimplementaw strateġiji biex ikun hemm aktar approċċ internazzjonali u aħna nħossu li din hija l-aqwa approċċ li rridu nieħdu. Aħna nixtiequ nesploraw modi kif nistgħu ntejbu l-internalizzazzjoni tal-muniti ta' pajjiżi emerġenti li huwa passi il qoddim li jidher li jista' jkun hemm progress fih dan il-G20 taħt il-Presidenza Franċiża hija li nidefinixxu kriteri li wittu triq biex jikomplu tejbu l-kompożizzjoni tal-IMF fuq drawing rights u anke fuq kriteri bazati għal muniti ġodda biex jissieħbu. L-aħar punt sur President huwa li jridu nkomplu insaħħu il-safety nets finanzjari globali tagħna. Bħalma tafu, żviluppajna numru ta' arranġamenti reġjonali fiħdan l-Unjoni Ewropea u permezz ta' dan Wittejna triq biex intejbu l-kooperazzjoni bejn safety tents reġjonali fuq naħa u l-IMF fuq naħa oħra. Għadna fil-proċess li nkomplu nirfinaw l-arranġamenti finanzjari tagħna u qed nikkoperaw mill-qrib mal-IMF fuq dan ir-rigward huwa l-opinjoni tagħna li dan jkun ta' benefiċċju għall arranġamenti reġjonali oħrajn li jistgħu jitalmu mill-esperjenza li l-Ewropa kellha fl-modi f'din is-sena fil-fatt. Grazzi. Fine. Um, Il-President, Sur Hockmark, tistaqsi mistoqsija, xinu kollu nistaqsi mistoqsija. Jek joġbok. Malajr malajr, sur President, mistoqsija oħra. Għandi zoċ mistoqsijiet fil-fatt, l-ewwel mistoqsija. Għala il-20. U mhux qed ngħidha bħala ċajta din, iżda għala dawn il-pajjiżi iva u pajjiżi oħrajn le. Għala uħud minn dawk l-ekonomija kbar li huma emerġenti wara dawk li huma l-aktar emerġenti għadna ma jomx. Għala ma nkludejniex l ekonomiji li huma mexxin tajjeb. Iżda qed naslu dawn l-20 pajjiż tal-20 li qed jitrattaw b'qafas globali li għandu jkun applikabbli mbagħad għal kulħadd. Naħseb li hemm kwistjoni ta' politika, ta' demokrazija, meta qed niddiskutu dwar dak li nixtiequ niksbu fuq il-livell globali. Tolqotna l-aktar meta nitkellmu dwar l-isbilanċi aħna tindirizzaw motawlini il-problema il-dawk li huma ġodda fiħdan il-20 u għalek ċertu punt qed niproponu u nisħu kemm kien ħażin l approċ li ħadna bil-ġeseba u l-ġetminja. U interessanti mbagħad naħsbu dwar l-iżbilanċi, meta nitkellmu dwar l iżbilanċi qed nitkellmu dwar l-eċċessi wkoll. Żejjed iżda nafu li hemm ħin għal l-iżbilanċi u tista' tgħid li l-ikbar problema bl-iżbilanċi huwa li ma kinux mhux dawk li ma kinux sejrin tajjeb ħafna iżda dawk li ma kinux li kienu sejrin ħażin u għalhekk kien hemm problemi marbuta mad-deficit. Dawk li qed ikun smaw iżejjed pereżempju qed joħolqu l-eċċessi u meta dan ngħiduh li rridu nittrattaw dawn l-iżbilanċi Ma tantx tagħmel sens li napplikaw għal G20 biss jew il-modell li rridu nipplikaw għalih, għaliex sa ċertu punt hawnhekk għandna daw kollha li qed jilabu din il-logħba, daw kollha li qed jagħmlu teresqu l eċessu u dawk li għandhom id-deficits. U din hija sitwazzjoni li tagħmel aktar komplikata li konna supervizjoni b'saħħitha u attenzjoni moti għalija. U għalhekk nixtieq ngħid ma rridux inxeklu jew nisottostimaw l-importanza 20 iżda jekk nixtiequ niksbu għafas ta' regolamentazzjoni globali aktar b'saħħtu għala l-G20 u għala mhux ħames pajjiżi oħra jew aktar u għala struttura fej ikonna aktar rappreżentanza sabiex bekk nimplementaw l-affarijiet li jorqtu il-quantitative easing jew inkella namlu tajja għal deficits li dejjem joħolqu żbilanċi kbar fuq medda twila ta' żmien. Għamil mistoqsija u kol, għalix din ti komplementa xadu kif għal sur Hockmark rigward il-G20. Aħna narfu li il-G20 huwa organizzazzjoni informali u edha mek minħabba dialogu. L-utilità hija dialogu għandha l-valur taħt dan. Però m'hemmx dubju li hemm nuqas ta' kontinwità Normalment jibdew niddiskutu suġġett minar kummenti un bat nibdew ħagġu oħra mill-ġdid. Un bat il-kwistin ta' segretarjat. Anki organizazzjoni żgħar għandhom eh, segretarjat u jekk din dawn jiġu delegati f'organizzazzjonijiet oħra din hija xi ħaġa, però jekk tmur fis-sit elettroniku kull ma tara huwa stqarrijiet tal-konferenzi stampa ġifieri. Wieħed irid iktar minn hekk biex eh, li xirqila mbagħad eh, din l-organizzazzjoni xirqil ħafna ktar minn hekk. Minna għandna organizzazzjoni solida bħala IMF mkejja riformi, pero hija din hija organizzazzjoni solida, però mbagħad ma tiġbiċ l-attenzjoni kif tagħmel il-G20, il-xandir, eċetera, eċetera dan dini situazzjoni un bat minna l-oħra għanna l-ġnus maquda li organizzat, jitratta u jindrizza l-suġġetti kollha, però mbagħad qatt ma naslu f-deċizjoni minħabba il-kwistjonijiet komplessi li għandha. Allura wieħed irid jitħasseb u jgħid aħna rridu nkunu fuq l-istess sitwazzjoni tal-ġinus maqudu li bdew il-problemi kollha jew inkella se nħallwa kif inhi. Pero insaħħu għal-menu, iġifri il-governanza ekonomika fil-Unjoni Ewropea matul is-snin talbet għal ħafna fażijiet. Umbat, wieħed jista' jitlob biex jixħet aktar pressjoni minn tal-G20 sabiex bekk il-governanza ekonomika tissaħħaħ. Rigward it-tieni punt rigward il-koordinazzjoni ekonomika. Issa jekk qed nitkellmu dwar zbilanċi jew eh, rati ta' skambju, però hekk aħna nħossu li dan id-dialogu informali mhux adattat biex li l-aħjar istituzzjoni biex niksbu riżultati ta' dan it-tip, għandna inwessaw il-mandat tal-IMF biex tiħu dan kollu konsiderazzjoni ġifir fi klim ieħor tirranġa l-isbilanċ li jeżistu, koordinazzjoni makroekonomika, b'indikaturi, eċetera, eċetera. Fidejkom. Sur Goebbels. Iva, jina, you know, tħeġġiġt minn dak li għal sur Hookmark u naqsam li s-sibiet bħalek. Jina safina fin il-G20 huwa Gentleman's Club. Anki jekk memx ma rappreżenti hemmhekk, imma jfakruni f'dawk il-Gentleman's Club Ingliżi ta' żmien antik. Huwa klab ta' pajjiżi kbar li jgħid li huma l mexja tad-dinja u għana rrisna ġejna morna fis-seklu 19 fejn is-setat il-kbar ħassuhom li huma intitolati fil-konferenza preżempju ta' Berlin biex jaqsmu l-Afrika f'kolonji. U anki l-pjata d-dinja pratikament. Il-G20 m'għandhex leġittimità. M'hemmx skrutinju demokratiku, u l kapita ta' stati u gvernijiet minn setat qawwija tad dinja. Edin hemmhekk veru, ma minħabba li kienu mħabta b'dan kollu nistgħu naraw li uħut mill-programmi tagħhom bil kem jiġu segwiti fil-prattika. U din ta' barra mill-liġi internazzjonali u jina mħasseb ħafna dwar dan. Kif tista' tieħu mill- mill-G20 u tipprova tikseb governanza globali ekonomika, kaqas bissem leġittimità demokratika. Mela, nisimaw reazzjoni t il-President u nisimaw mill-ewwel Missur Ġwajje. Iva, grazzi ta' sew jiena beħsibni nwieġa bil-Franċiż. Jidirli li dawn mit-tlet mistoqsijiet sa ċertu punt duru ma l-istess tħassib rigward il-kwistjoni ta' leġittimità u anki effettività għalfejn il-G20. Mela rigward il-leġittimità. Għal dar boħra, għamlek qed nitkellmu dwar 85%, 90%, bl inkużjoni tal-mistiedna, ma nisawx tajdu li dinija leġittima jkaw daw l-entitajiet kollha tiġu koperti. Umbant, xqal is-Sur Safiris rigward il-G7 u G8. Din ma kienx leġittima jekk kont għan nitkellmu dwar kooperazzjoni internazzjonali, ġifri l-fundaturi, l-G20, fl-1999 kienu mħasbin li jinvolvu il pajjiżi sistematiċi prinċipali u l-unika problema kienet li l pajjiżi li jinvolvu il- pajjiżi sistematiċi prinċipali mażum forsi mhux qegħdin jaqdu rwol dak li kellhom fil-1999 illum il ġurata jista' jkun hemm pajjiżi oħrajn. Di mhix ħaġa intangibbli intom tistgħu taraw li forsi hemm problema kif wieħed jirrappreżenta l-Afrika. Għaliex l-Afrika tisfel biss għandha rwol formali fil-laqa tal-G20 ma kif qed ngħidilkom issa aħna diġà nistiednu rappreżentanti mill-Unjoni Afrikana u ma jirrappreżentaw il-pajjiżi kollha fl-Afrika huma mistiedna fil-laqa Pero mhumiex membri formali tal-G20 ġifri iva tistgħu isserħula Gentlemen's Club. Imma il-membri kolli ngħidilhom jilbsu uh, il-biz differenti u għandhom tradizzjonijiet ukoll differ differenti, differenti ħafna mill-Gentlemen's Club Ingliż. Il-G20 għandu valur ma mizjut miegħu dak l-għandu xieqsam mal IMF jew inkella seduzzjonijiet internazzjonali. U daw jista' jkollhom leġittimità aktar uffiċjali sa ċertu punt li jistgħu jirreaġixxu. Għalhekk dan iwassalna l-kwistjoni tal-fatt li dan huwa klab li edar wolti għaw f'żmien ta' kriżi, meta kien hemm kriżi finanzjarja, ħajkunu jistgħu jaqdu l-istess wol Eh, f'sitwazzjoni ta' gwerra, f'sitwazzjoni ta' paċi. Jekk l lura għal kwistjonijiet jew it-tmexxija ta' ekonomika fuq livell globali, jekk nħarsu l-forum ta' stabilità finanzjarja u fora oħra u organizzazzjoni oħra, jekk inħarsu lejn commodities irridu noħorġu b'soluzzjonijiet oħra anke ħars lej roadmap u fil-fatt il-G20 kienet kapaċi tagħmel dan. Forsi tistgħu taraw jekk dan jista' tax isir b'mod aktar eh, differenti, imma daw dew rwol importanti ħafna fl-istorja. Forsi istituzzjoni toħra setaw jaqdu rwol ieħor u jkollhom pożizzjoni oħra, kun hemm iktar pożizzjoni miftuħa. Forsi wieħed tifitex monopolja hawnhekk Issa, għamiltu mistoqsija dwar il-segretarjat u l-kontinuità, punt interessanti. Fl-esperienza tija, jkolli najt li memx problema bil-kontinuità. F'termini tekniċi, dak li għetin fisseru li l-kwistjonijiet huma monitorati mill-qrib, b'attenzjoni u jassikuraw li il-presidenza koreana tati il-kooperazzjoni jew il-safety nets tagħha, il-presidenza ta' wara. Il-problema hu li minħabba li għandna presidenza għabbażi ta' rotation, ħajkun hemm presidenzi li jaqdu l-agenda tagħhom jew jindirizzaw iktar il-punti tal-agenda tagħhom. U forsi tmur li lem minn dik li hija kontinwità li jkunu saru bħala xogħol mis-snin ta' qabel. Issa fuq segretarjet jekk għandna nħarsu naraw x'nu jiġi fil-pratika naraw li fil-G20 hemm approċċ teknokratika mill-laqa ta' eh, viċi presidenti, konfigurazzjoni ministerjali, laqat tal-affarijiet barranin, laqgħa tal-agrikoli, u hemm gruppi ta' ħidma tekniċi, ma dawn mhux dejjem jiġu mexxija mill-president tan nifisa jistaw jiddelegaw lil pajjiżi oħra li għal darba oħra mbagħad jistaw jgħaddu eh, l-servizzi ċivili tagħhom. Ġifri, hawnhekk iva nistgħu ngħidu li s-sitwazzjoni tiġi komplika ruha, per hemm amministrazzjoni toħra li jaħdmu flimkien m'għandhomx għalfejn jagħmlu hekk biss fit-trojka imma fil-gruppi ta' ħidma tekniċi oħra. Ġifri, iva, jiena naħseb li dan huwa xogħol importanti. Għandhom ikollhom aktar laqat fis-segretarjat, Dija mistoqsija pjuttost pendenti, e, għada miftuħa. Għandi madwar ħames minuti ġifiri forsi l-ħar kelima jistaw jaqsmu dal-ħin bejnietom. Jina għan nitkellem fil-qossor għax jina diġa għadda daw il-punti fuq il-prezentazzjoni tiegħi fuq il-kwistjoni ta' rappreżentanza tal- G20 din hija kwistjoni u diskussjoni politika. Aħna x'nistgħu nitalmu mill-IMF mill-bord eżekuttiv u li dawn jaħdmu f'sistemi ta' kostitwenza u għanda sħubija universali minkejja problemi li diġa ġew diskuss rigward kwota su rappreżentanza. Iġifiri hemm affarijiet li iva jiġu diskussi però dan għandu xieqsam ma' responsabilta politika fej id-deċizjoni tu ma tridu jittieħdu. Dak kollu nixtieq nżid ngħid fid-din id-diskussjoni. Fil-qosor mela, ippermetti li nħaddan dak li għadu kif intqal, jina naħseb li kif diġat qabel, naħseb li għandi idea pozittiva tal-G20 li għaddeja mis sistema preżenti għal sistema ta' kostituenza tkun pass il qoddim U din twassal l-implikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni tal-Euro ġifiri. Uh, very quickly, Well, I, I guess with return... Grazzi tassew, dak li għandu xie ma' rappresentazzjoni tal-G20, ma' nix nissottovalutaw l-incident ta' l-ġaf l-istoria. Dak li ġara fil-2008 kien li essenzialment kien il-G7, G8 ma ħadmiċ u kena bżon ta' rappresentanza aktar wisa u kellu jkun il-G20 dan nintazel un-bat. mbagħad u numru ta' studji akademiċi waslu għal dan u nistaw najdu diġa saħħet hekk għax eh, ġi mażulek wara kollox. Kien hemm eh, inċidenti fl-istorja u anka għandna mistoqsijiet fil-rigward il-kwistjoni tal-ġnus mowda fejn għandna biss ħames rappreżentanti fil assemblea Ġenerali tal-ġnus fil-Kunsil tas-Sigurtà tal-ġnus mawda. Eh, Daw ma kwistjoni politiċi u kol. Rigward il-G20 kif diġat eh, fil-introduzzjoni tiegħi għajjina naqbel ma tkellim ta' qabli u nemmen li l-lam prinċipali tal-G20 għandu jkun li jan powerja l-istituzzjonijiet bħala IMF u anki il-Bord ta' Stabilità Finanzjarja u rigward il-leġimittima aktar għarrisa tal-G20 Is-fortuna li il-leġittimità normalment tiġi eh, ma tiġix mifuma daqshekk mod ċar, ġifieri tikollok kollox li jrid issir fil-kamra, però jekk ikollok governanza globali li tiġi amministrata mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus u denti qas ikollok governanza globali ekonomika, jiġifieri għandek trade-off hemmhekk. Però ma nix nissottovalutaw il-fat li ħafna nies madwar il-mejda ma solvix il-problemi. Grazzi. Is-sur Goebbels għat jajt inti allura trid dittatur fejn jkollok aktar effiċenza mbagħad. Issa, il-President jala din id-diskussjoni għaw xi kommenti oħra. Bla dubju, il-rapporters u xedda rapporters uh, din id-diskussjoni bla dubju enitom u nixtieq nirringrazzja l mistidna tal-li ġew fostna u naqdu ma nafdin id-diskussjoni nixtieq nifakkar li il-vot ser isir fit-19 ta' settembru fil-waqt il-plenarja ser jisir fl-ewwel parti ta' Ottubru. Sur President, Signor President, dak kollox. Okay. Um, Grazzi tassew, issa nistaw naddu għal punt sitta li huwa il-proċedimenti ta' insolvenza fil-kuntest ta' dritt tal-kumpanji ta' l-UE. Hawnhekk għandna kompetenza fih dan il-kumitat li għandhom xi jaqsmu ma' kwistjonijiet ma' servizzi finanzjari, perk aħna ħammur daqshekk iktar lilin aħna nibdew insibu diffikultajiet u ċertu suġġerimenti tagħna ma jitteħdux in konsiderazzjoni mill kumitat ta' Fajt Legali. Jiena qassamt ċertu ammendi għal kompromess u l-lumar nofsnar ma nafx hekk irċevejtuhom x'dawn. Tistgħu tiddu konsiderazzjoni wħud mill- Eh, punti tal-partit tal-ħodor wa interessanti għalli li jiena kieku di dak li qed nissuġġeri xie bħala amendi ta' kompromess għax numru ta' amendi li tres u kienu ta' jnuna. Allura l-ewwel amenda i għal paragrafu wieħed jiena għat li il- il-kwistjonijiet um, transkonfinali finanzjari għandhom jittieħdu in konsiderazzjoni. U din hija emenda mill-SND. Forsi il-Komitat tal-Affarijiet Legali jaċċettaw it-tieni parti, però jekk ma jaċċettawx it-tieni parti, jaċċettaw forsi l-ewwel parti tagħha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 with a common minimum set of rules and ultimately a common crisis resolution and insolvency law system. Again, the point here that is being made is that... that Punt li qed nagħmel hawnhekk u li r-reġim ta' insolvenza hija parti mill-istorja u titħol b'mod tajjeb dak kollu li aħna din nagħmlu f'amministrazzjoni ta' kriżi. Imbat, paragrafu numru 2 jiena għattek. Insolvency provision must allow special arrangements for separation of viable units that provide essential services such as payment systems and other mechanisms de defined in living wills, uh, which I think is... Jina naħseb il-fat hija ħaġa ovvja għalfejn rrid din iż-żieda u suġġerejt ukoll li nżidu hekk. Il-lingwaġġ li ġej mill-partit tal ħodur dan ir-rigward Rrid nassikuraw li regol ta' insolvenza jinkludu dispożizzjonijiet biżejjed biex jagħmlu tajb għal eh, pożizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea għal konglomerati ta' transkonfinali. U naħseb din Sinjura Is-Sur Gozej waqaf il-Sinjura President. Iva xtaqt niġbet l-attenzjoni li xaktarx il- test ma tqassamx. Xuħut minna telqu kifet tinduna, għax neju tlita minna bis fadal, fadal għawnek. Allura naqbel miegħek. Naseb eh, li ktatina taqsira tkun aħjar. Iva ħanħaffef mela. Mela, Mela bażikament dak li għamilt jiena qaqqat fl-imkien fej kien hemm emendi. Qaqqat eh, u fil-fatt inti għanti għamilt emenda u ġbitta l-ura li l-banek u jena kont ikun iktar wisa fil-kontesta istituzzjoni finanzjarji, naħseb din kienet l-amenda u għamilt amenda lejn amenda seba U l-parti prinċipali tad differenza insibuha fit-test aktar li battilkom. U jina rċevejt lingwaġġ mill-ħodor. U Sven fil-fatt kellem fuqhom dawn. U din kienet qed tkompli tibni fuq l-inklużjoni ta' konglomerati f'din it-taħlita. Iġveri, konglomerati għaw taħt ir-responsabilità ta' dan il-kumitat u għalhekk importanti li nieħdu dawn in konsiderazzjoni. Jiġifieri, kien ikun tajba li insemmuhom fil-kuntest ta' separazzjoni forsi li kienet neċessarja għal dak li huma konglomerati u niġdu attenzjoni li forsi tridu tridu bailing procedures om armonizzati għal dak l-għandu ma' conglomerates u forsi għet jista jaħseb ukoll dwar il-reverse stress test dak li għandu xieqsam ma' konglomerati għaliex dawn ma' affarijiet li diġa qed issiru fil-kuntest ta' banek ġifri dawn kienu l-partijiet ekstra jinkontet niproponi li ndaħlu bħala kompromess ta' bejn partit tal-ħodur u tal-alde. Pero nishti li kiku tħarsu lejhom u forsi anki taqblu magħhom. Pero ħadd ma' xi ħaġa li jien ħsibt ma kienx għabli ma dak ix-xogħol li għamilt jien. Forsi nista' nieqaf hawnhekk jiena għaliex ma naħsibx li kena kwestjonijiet gbar. Jean Paul, tixtieq terġa' titkellem? Signor President? Verament, Et nara kemm hawn nies qed issegwu b'interess dan id-dibattitu jiena naqbel miegħek m'għandi xejn iżjed xinżit ngħid nirringrazzjak għax-xogħol li għamilt. Thank you. Sar. Thank you. Grazzi tassew. Is l-Onorevoli Kurdaj. Jina sar nitkellem fil-qosor ukoll u għamminnu li mawx ħafna nis prezenti, pero forsi jkunu qed insegwuna fuq l-internet għax din il-laqja webstream stream wara kollox. Jina naqbel ma ħafna dak li għattinti u rapport tajb, jina risaqt numru ta' amendi. U inti ħdin biex nħu numru ta' kompromessi. Nista' nappoġġa l-proposti li interessat, u huwa minnu m'għandux ikun ristret għall-istituzzjonijiet bankari. il-proposta għandha tħares lejn ambitu aktar wiesa u naħseb li din ħaġa tajba. Però madana kollu naħseb li il-kwistjoni li nsemmu istituzzjonijiet finanzjarji huwa pass tajjeb għax irid ikun hemm ċertu miżuri li jridu jittieħdu sabiex narmonizzaw l-insolvenza fuq livell Ewropew l-approċċ li intiħat biex namlu dawn l-iskwistjonijiet b'mod transkonfinari forzabli hija ġaġa tajba. Aħna lesti nappoġġaw fuq dan. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew, jena naħseb li intom fimtuni, fimtux kontet namel li noħolqu strumenti f'dak li għandu xiesamma eh, istituzzjoni finanzjarja ma xtaqtniex li jiġri xi ħaġa l-insolvenza u li neliminaw dawn l-istrumenti li dejja tiegħi li nwessawhom biex intuhom aktar element transkonfinali fejn ikun possibbli. U bla dubju, bla intom tħarsu dettali l-kompromessi jena għassant, għandkom kelma jew tnej u nkella jekk għandkom xi idejat, jina lesta li nqas suġġerimenti tagħkom. Aħna ħanivvutaw fit-12 ta' Lulju, jiġifieri għatfadal ftit ta' żmien għal xi arranġamenti tal-aħħar jew inkella introduzzjonijiet oħra li intom toslu huwa relevanti, il-komitat, il-vot tal-komitat mexxej serku fit-19 ta' settembru, ġifri suppost inkunu fil-ħin. Mela, għalek jena nasab issa nistaw naddu għal AOBs, pero AOBs memġu għalek nistaw intemmu din sessjoni. Insemmilkom.